Okay, well, we'll, we'll get started um, because... Nibdew mela, signori, kjoġabkom, għaxant għandi l-għanet l-ħbarijiet minna ħatijaj. ħanamlu l-ewwel punt. ħankun il-punt tal ib wara Eh, l-avvizi tal-President sewa fuq l-agenda ġifilo ħana dottaw l-agenda, kullħat jaqbel ma l-agenda tajjeb, naddu issa l-avvizi tal-President. U dan huwa l-aġġornament normali dwar is-sitwazzjoni ta' trialogu, kienna trialogu ieħor politiku fuq il-regolament tal-Capital Requirements u apparti ċertu dettalji bħal likwidità il-shadow banking u il- ċertu transazzjonijiet fil-cover bonds rajna wkoll xbaqa pendenti. ir revizjoni biex nippruvaw nifinalizzaw in-negozjati ħan nippruvaw li l-estu għasal ħajta dan ix-xar, mbagħad ikonna proposta ġdida biex naraw kif nistgħu inqasmu x-xogħlijiet suġġeriti. Għalhekk ħajkonna xogħol intern ibes intensifikat ukoll fuq livell tekniku fi tlet istituzzjonijiet u trialogu li jmiss mbagħad ħajsir fit-23 ta' Ottubru fi Strasburg. Jena dwar punt 5 fuq l-agenda mela li huwa rapport annwali tal-EIB u l-prezentazzjoni tal-abbozz ta' rapport minn Mario Mauro Mario Fidejk. Grazzi, signor President ħanidilkom fil-qosor il-punti ewlenin tar-rapport. L-għanet importanti għal Bank Ewropew tal-Investimenti li jkun hemm zita ta' kapital u għalhekk aħna lqajna id-deċiżjoni tal-Kunsill Ewropew ta' Ġunju. il protokoll jistiden il-governaturi tal-Bank bej ġifiri il-Ministri tal-Finanzi tal-Unjoni Ewropea biex din iż-żida sir mela kemm jista' jkun din iż-żida tal-kapitali hija importanti speċjalment sabiex inżommu it-AAA ġifiri rating meħtieġ sabiex l-investituri jkomplu jemni jemnu fit-titoli tal-bej u dak tiġbar il-bej mill swiq tal kapitali fil-fatt joħorġu minn jingħataw minn investituri esterni għall-Unjoni Ewropea sabiex taħdem bl-aqwa mod il-kapaċità tal-ġbit tal-investimenti tal-bej naħseb li hemm bżonn ukoll nistudjaw u inwettqu strumenti finanzjarji ġodda ibbażati fuq li nużaw ir-riżorsi tal-budget tal-Unjoni Ewropea bla aqwa possibli possibbli u kapaċità ikbar għas-self tal-Bank Ewropew għall-Investiment. Il-frażi pilota ta' dawn il-project bonds milix li bdiet u jina naħseb li tkun interessanti issa li naraw x'ħajkunu l-ewwel riżultati li ħajħorġu fil-bidu tal-2013 sabiex nippermettu li jiġu żviluppati strumenti finanzjari konġunti oħra bejn l-Unjoni Ewropea u l-Bank Ewropea għall-Investiment Irrid ikun hemm skema ġdida li tkun taf kif tqassam kif suppost il-kompiti bejn l-istituzzjonijiet ikkonċernati li tiggarantixxi trasparenza flessibilità u li taf li tieħu l-aħjar riżorsi mis-settur pubbliku privat. Hemm bżonn nevitaw assolutament li jkun hemm biżiet eh, burokratiċi żejt għal dawk li jagħmlu ġestjoni tal-finanzja tal-finanzi il-beneficjarji finali kif ukoll intermedjarji bej li tkun kapaċi wkoll permezz ta' definizzjoni ċaj tal mili ex ante u kontrolli ex post illi iżżomm l-indipendenza tagħha bil-mod kif jintażlu il-proġetti sabiex tigarantixxi li r-riżorsi tagħha jintużaw bl-aktar mod sostenibbli. Il-Bank Ewropew għall-Investiment trid irrit jigarantixxi wkoll iktar trasparenza billi jagħti iktar data fuq il-finanzi u l-kontrolli speċjalment fuq il-beneficjari u l-intermedjari f'pajjiżi terzi. Ħaġoħra hija l-attività tal-konsulenza tal-Bank Ewropew għall-investiment, kultant il-problema ma jkunx l-aċċess għal-finanzi, imma innuqas ta' kapaċità manageriali u amministrativi għad destinatari ta' dawk il-proġetti li jispiċċa illi jagħmel ir-rata tal-iżvilupp aktar baxxa aktar bil-mod. u mbagħad hemm bżonn li din il-Bank tal-Investiment Ewropew jiffoka żjed fuq l-SMEs u jiżviluppa wkoll strumenti għal mikrofinanzjament u jżid l-istituzzjonijiet ta' krediti illi U ma bħalissa nfotu f'dan il-finanzjament tal smi sunu nużaw anki mezzi mhux konvenzjonali. Mbagħad fil-rigward tal-welfare aħna qegħdin inħeġġu l bejta sabiex tappoġġaw koll ekonomija soċjali li tiġa tagħti kontribut sabiex toħloq senza benessri fil-postit ta' xogħol ukoll hemm bżonn ta' miżuri skemi ta' garanziji illi ikunu flessibbli kam jista' jkun fid-definizzjoni ta' regoli anki sabiex jittieħdu konsiderazzjoni sinerġiji ma' Social Business Initiative. Apparti minn hekk jridu jiġu żviluppati wkoll strumenti ġodda iffokati fuq is-settur tal-kultura, is-settur kreattiv u kif ukoll is-settur edukattiv li ġew mill-quta mill-kriżi. Il-bej bħalissa sa trid tara kif tista' tinvestizja dawk is-setturi li qegħdin jiġu mal-quta minn tnaqis kbir fil-budget minħabba ċertu miżuri austeri. Per eżempju, fl-Unjoni Ewropea nistgħu nħarsu lejn diskorsi li qed isir dal-aħħar fuq l-MFF. Għalhekk aħna qegħdin hawnhekk Nitkellmu dwar l-investimenti tajbej fil-qasam tal-innovazzjoni, riċerka, l-politika agrikola, l efficienza tal-użu enerġetiku, is-sinerġiji wkoll mal-Unjoni Ewropea għal programmi bħalma huma il-PAK, Horizon 2020 u l-fondi strutturali. Imbagħad, fuq dak li għandu xaqsam mal-estern, aħna din nifukaw fuq il-pajjiżi eh, kandidati u dawk tal-Mediterran. Aħna il-bejqa da t-finanzja u wkoll investiment fil-qasam tal-infrastrutturi u tal-SMEs u tipprova wkoll tara xista tagħmel biex tiġġielet il-bidla fil-klima sabiex ukoll tappoġġa bidliet u riformi politiċi u ekonomiċi. L-importanti hu li fl-attivitajiet esterni tagħha il-bank iżżomm l-azzjoni u l-karatteristika tagħha bħala bank Ewropew tikkoordina ma' situazzjoni oħra u tiffoka fuq dawk loqsma li jista' jkollhom l-akbar impatt kemm fuq il-pajjiżi ta' kandidati kif ukoll dawk tal-viċinat hemm ukoll bżonn ta' pjattaforma f'kooperazzjoni esterna u l-iżvilupp fejn ir-rapport qed jipproponi issa li il bej għandha rwol speċjali hemmhekk bħala Bank Ewropew bħala parti mill l-Unjoni Ewropea u si EA sabiex tappoġġa wkoll il-politika esterna tal-Unjoni Ewropea. Jina fir-rapport xtaqt indaħħal kieku punti oħra ta' importanza jew inkella nidħol fiktar dettal u nispeċifika ċertu punti li kull ma milt kien aċċennajt bissa li jom, imma ovvjament ma stajniex nidħol fċertu dettal kelli bżon nkun iktar konċis kif jafu il-kollegi mid-diskorsi li kellna l aħna ħankun għadin nilqaw kwalunkwe emenda illi ħatamel it-tejn biex it-test ikun aktar komplut u komprensiv l-iskadenza l-emendi hija l-25 ta' Ottubru tiġa il-tqajt b'mod informali ma' shadows illi minn min din il-laqa ħarġu kol punti interessanti u li jena naqbel maħħom. Grazzi. Kej. Uh... So, wis. Isur kuta, xekjoġbok. Thank you, Madam Chair. First... Grazie, Signor President. L-għanet jena nishtiq nir-ingrazzja l-Sur Mauro tal onestatijaw u għaxxew għal wera biex ikun hemm kollaborazzjoni mill-qrib ma' shadows kif rajna wkoll fil-laqgħa li organizza qabel din id-diskussjoni. L-abbozz tar-rapport huwa wieħed bilanċat u nixtieq ngħid illi Hemm xi punti però nixtieq ressa emendi dwarhom l ewwel naħseb li għandna nitolbu lil bej biex tiffoka fuq reġjuni ta' għad kbir u fejn memx tkabbir anki taħt l-inizjattiva tal-Project Bonds. Fil-futur mbagħad sabiex ikun hemm ħolqien ta' unjoni bankarja rridu nsemmu kol implikazzjoni li għandu dan għal bank ta' investimenti il-bej jrid jiffoka inqas fuq l-intermedjarji għaliex ħafna drabi il-finanzjamenti ma jaddux għand l-SMEs jispiċċaw biss għand l-intermedjarji. Soluzzjoni waħda tista' tkun illi li IB juża dawn ir-risk sharing facilities li jeżistu iżjed. Nixtieq li rapporter ukoll nitolbu jaċċetta biex jekk tiftakru kon komitat kien saqsa fl-opinjoni illi għadda jek li għajbi tistax tagħmel il-lista tagħha ta' ġurisdizzjoni mhux kooperattiva. Naħseb din it-talba issa rridu nerġgħu intennu f'dan ir-rapport. Kif qal ir-rapport it-trasparenza hija importanti ħafna u naħseb illi Informazzjoni sħiħa fuq il-proġetti se tkun magħmula disponibbli għal pubbliku mhux biss fir-rigward tal eligibilità u l-kriterja, imma anke fil-kwistjoni tal-intermedjarji finanzjarji u affajti li jikonċernaw ir-reġjun u s-settur fost oħrajn. jiena issa nittama illi ikollna kooperazzjoni mill-qrib mal kollegi kollha fuq dan id-dossier. Grazzi. Grazzi ħafna, Theodore Kjoġbok. Kol nishtiq nir-ringrazzja l-rapporter għal rapport tassew bilanċjatu għall-ispirtu ta' kooperazzjoni li wera. Jina nishtiq nikkomplimentakom ukoll. Bl-istess mod kif għal kellim ta' qabel, għanna partijiet fl-Ewropa fejn il qatu huwa ikbar minn 25%. U għanna u koll iż-żona euro illi mhix qed taħdem f'ħafna postijiet. Bażikament din eh, ma taħdimx hemm differenza ta' Lati ta' interessi bejn 200 u 500 punt bej parti waħda sal-żona euro u parti oħra għalhekk. Hemm bżonn ta' dan il-Bank Ewropew għall-investimenti li jkun attiv f'dawn l-oqsma kollha għaliex ma ħajkun hemm ħadd iktar li ħajkun attiv fihom dawn l-oqsma u tkun tassew telfa kbira jekk ikollok kwart tal-popolazzjoni li kapaċi taħdem f'pajjiż jew 20% mill-popolazzjoni li kapaċi jaħdmu u huma qegħdin jagħmlu xejn. Dan falliment ekonomiku kbir. Il-mod kif il-project bonds bħalissa qegħdin jaħdmu ħajkunu qegħdin jeskludu dawn l-oqsma u din hija xi ħaġa illi u koll hija ta' interess għalina fl-aħħar net aħna nirrealizzaw illi din l-attività kollha ta' investiment hija biss 0.3 tal-GDP tal-Unjoni Ewropea. Iġifieri hawnhekk aħna qegħdin nitkellmu dwar attività ta' investiment vera żgħira fil-verità u żgur li mhux biżejjed biex tagħmel xi bidla sinifikanti. Grazzi għal darbohra l sur Mauro. Grazzi għal xaħat tal-grupp tal-ħodor li jishtiq jitkellem. Iva, tajb sur, messet. Grazzi, Signora President. Jiena nishtiq. Illi fissam il-ħodor. il ħodor Najt l-Sur Mawro li aħna naqblu miegħu dwar l-analiżi li jagħmel fuq ir-rwol u l-importanza tal-bej. U dan qed ikun iktar u iktar importanti għax issa ansa mill-lum stess idana qiegħed jippersonalizza l- id-dinamika ekonomika fi żmien ta' kriżi. Dan huwa il-muftiħ għal patt ta' investiment u tkabbir li komplementa trattat budgetarju Ewropew. Iġifiri IVA naqblu li għandhom jingħataw dan is-setat il-ġodda li l-bej IVA għandna nifokaw fuq l-SMEs IVA għandna nżidu l-kapital tagħhom 10 biljun euro Iva, għandu jkun hemm id-determinazzjoni sabiex ikun hemm trasparenza fil-amministrazzjoni, il-mistoqsija però hija għaliex. Dawn huma prioritajiet. Aħna ressaqna ta' emendi rapporti rapport tiegħek tiġa sur Mauro sabiex nippruvaw ikkonna daqsxejn dettalji aktar ċari. Nappoġġaw l-innovazzjoni, l-użu effiċenti ta' riżorsi u infrastruttura strateġika. Aħna rridu niffukaw fuq l-investimenti b'mod aħjar u niffukaw ukoll għal tħaddir tal-ekonomija tagħna, użu tal-enerġija b'mod aktar effiċenti enerġija rinnovabbli, trasport sostenibbli. U kwalunkwe ħaġa illi tejn tagħmel l-ekonomija tagħna aktar favorevoli għall-ambjent. Aħna permezz tal-emendi tagħna qegħdin nippruvaw nagħtu direzzjoni ġdida li rapport tiegħek sabiex issa il-boxla turina kif nistaw noħorġu mill-krizi. Dark jek joġbok. Grazzi. Nirringrazzja l Sur Mauro għal rapport tijaw għandu raġuna ta' jgħajti li li IB għandu rwol fondamentali. Speċjalment il-mod illi rridu aħna natu appoċ l smes u jkunem il- microcredit. Danna ħajjen sabiex nerġaw natu spinta li l-ekonomija Ewropea. Jina għanku għat ressa emendi sabiex nikkoreġu xi punti żgħar tar-rapport. It's coffee break, sorry. um, and I will briefly explain some of those uh, changes now.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 jiffokaw fuq dawk li jiffinanzjaw bil-mikrokreditu u dawk il-kumpaniji li kollom diffikultà l-aċċess ta' dal-finanzjament ħajkunu dal-kumpaniji li kollom impad dirett fuq l-kupru ekonomiku fuq livell lokali li jagħti spinta li tkabiru l impiegi l smis ħajjnuna biex nilħu dan il-għannu li għajbin ixtiq li jibqa jaħdem sabiex juża dawn l-inizjattivi u għanna inħedġuħ jagħmel dan. Najbi jista per eżempju joħroġ b'setta linji gwida fuq l-aqwa prassi. Imbagħad, hemm ukoll il-kwistjoni tal-prijoritajiet tal-Bank ta' Investiment li identifika ħtiġa illi nestendu il-firxa ta' imsieħba bankarji għal self fil-SMEs. Aħna hawnhekk nixtieq nisħa illi meta wieħed iqis l-intermedjarji mhux konvenzjonali il- risk sharing huwa argument importanti għal dan għax ħajkompli jħeġġeġ il-banek li kollhom eh, jgħatu għacċess għal finanzi li l-SMI. Sumbat il-kwistjoni tal-project bonds biex ħaġa li għanna naġlu għam bżon iħdu iż-żmien sabiex nevalwaw eżattament il-viabilità long term ta' dal-istrument. Ejdu naraw eżattament x'inhu l-effett fuq il-budget Ewropew u il-potenzjal għal risk sharing. Jagħmel sens li aħna ngħaddu mbagħad għat-tieni fażi u fir-rigward tal-proġetti naħseb li jkun aħjar li nieħdu daqsxejn il-ħin li għandna bżonn sabiex ikollna proġetti tajbin u mhux nafqu il-flus kif ġiġi fi proġetti ta' kwalità dubjuża u nispiċċaw mbagħad naqbżu il-kapacità tal-assorbiment kif jaf tajjeb il-President tal-EIB fl-ħanet jina nilqa l-inklużjoni ta' referenza għal Horizon 2020 Jina naħseb illi għanna u koll nżidu il-teknoloġija ħadra trattament tal-ilma eh, maħmuċ u ninkludu kol ċertu rizorsi bħal għalix l-aċċess per eżempju għal ilma tajja pas xorb huwa xi ħaġa li tista' teffettwa mhux biss l-Ewropa l dinja kollha u għalhekk l-effett tar-riċiklaġġ ħajkollu impatt dirett fuq l-ambjent tagħna. Grazzi. Uh, Nicholas Grazzi, is-sur ċunti se kjoġbok. Grazzi. Jina u kol xtaqt nir-ingrazzja l-rapporter. U xtaqt u kol nir-repeti xie punti sabiex u jkun jaf tassew illi aħna qegħdin nappoġġaw il-grupp tiegħu fuq xi punti fundamentali ta' dan ir-rapport. Nerġa' ngħid. Hekk kif qegħdin l-affarijiet illum f'din il-kriżi b'dan il-qat li dejjem qed jiżdied f'ħafna pajjiżi din il-problema li qegħdin naraw fil-qasam tal-iżvilupp u l-konverġenza u l kohezjoni soċjali huma iperkolati bħalissa u huma mira li huma aktar diffiċli biex niksbu u għalhekk bħal rapporter aħna naħsbu illi il-bej għandu rwol importantissimu hawnhekk. Iċ-ċiklu żgħar ta' investiment illi jirrappreżenta percentaġġ żgħar tal-GDP xorta waħda nemnu li hemm rwol importanti għal e IB aħna għalhekk naħsbu l-importanti illi nagħtu l-appoġġ kollu li nistgħu lil bank ta' investiment għax da ma jistax jagħmel ix-xogħol kollu waħdu. Issa li għaddan kollu. Nista' ngħid li l-kontribut tal-bej kien hemm żmien meta mhux dejjem waslet fuqta u meta kien hemm bżonna u di jkolli bżonn nerġa' ngħidha kif qal l rapporter fuq kollox. Mhux m'għandniex biċċa xogħol faċli d-dimna hemm bżonn li jkun hemm garanziji ta' dina il-klassifikazzjoni ta' AAA u Eridu aħna hemm bżonn li insibu xi tip ta' ekwilibrju sabiex ma jkunx hemm dubji fil-moment fejn ikun meħtieġ l-investiment ma nafx inhi soluzzjoni, ma nafx inhu l-livell ta' kapital li ħajkun meħtieġ eżattament imma din il-problema mhix soluzzjoni faċli għal din il-problema laqasu kif għalina rapporter. L-investituri ma mandomx fiduċa fil-bej U jekk ma jkollhomx ir-rating ta' AAA iktar u iktar mhux se jafdaw, dan huwa ċirku vizzjuż. Il-fatt illi ma jkunx hemm fiduċja mbagħad kollox jimxi iktar bil-mod, eċetera, eċetera. Jiena naħseb li l-prioritajiet iridu jiffukaw fuq dawk il-pajjiżi illi llum il-ġrata qegħdin ibatu mill-iktar problemi ekonomiċi minħabba kriżi u minħabba uh, memorandus ukoll bħal moma pereżempju qed ibasi pajjiż tiegħi bħalissa minnhom. L-SMEs. ħafna drabi mhix biss kwistjoni ta' pis amministrativ imma ta' politika kontradittorja għaliex minn banda jkun hemm regoli li jeżiġu ħafna u mill-banda l-oħra ikollok investiment l-investimenti li mhumiex ġejjin u tispiċċa darek mal-ħajt f'sitwazzjoni ma tistax toħroġ minna. Trasparenza fiskali naħseb li hija meħtieġa anki it-trasparenza tal-kreditu ma importanti l-kreditu jrid ikun aktar eżiġenti sabiex jevitaw il- eh, tax havens u prezzi oħra ta' dan it-tip. Fl-ħanet nir-ingrazzja l-darbaħra l-rapporter ta' xol li għamelu l-amendi li ħankunu għedin i u għahna jmurru fil-direzzjoni ta' dan li għadni kifet. Grazie, President. Uh, thank you very much. Is there... any... Grazzi. Għaw xie membri li jishtiqu jitkelmu? il-rappresentant tal-IB jishtiq jikkummenta mhux ta' bil forsi iżda dek eh, bżejjed ħin. Grazzi President. Nixtieq nirringrazzja lis sur Mawra r-rapport tiegħu bilanċjat għamel xogħol tajjeb ħafna. Nixtieq nikkumenta ftit dwar eh, uħut mill-kummenti li smajt dwar il-project bonds tafu li regolamentazzjoni ġiet approvata f'Lulju daħlet fis u issu eh, u bdejna naħdmu nibnu xi proġetti tajbin u għal daqstant din hija fażi eh, pilota qed nittestjaw l-instrumenti u irridu nirfinaw il-perspettivi li jmiss dwar iżida fil-kapital aħna nilqgħu dan ukoll biex ikun hemm iktar tkabbir u impjiegi fl-Unjoni Ewropea. Ħafna mill-żida fil-kapital ser jitħallas sa marzu tas-sena d-dieħla biex bekk inkun nistgħu nibdew naħdmu immedjatament minn issa fuq il-proġetti li għandna pjanifikati u wkoll aħna din nippruvaw nimmiraw għall-SMEs inkabru l bażi intermedjarja u dan huwa wieħed mill-għanijiet tagħna għallawn lawn sal-SMEs kif approvajna s-sena l-oħra u koll edin nasbu li nkabru iktar il- servizzi tal-pariri kienem kien fl-ġewa li l-IB eh, li sar apposta għal dan il-an. Aħna wkoll diġa esperjazzajna il-progress li kien hemm bil-microfinance facility u koll l-instrumenti li hemm għana din nirfurnaw flimkien mal-Kummissjoni proposta l-istrument għal bidla soċjali u wkoll innovazzjoni soċjali. kol aħna irridu iktar trasparenza, nippruvaw dejjem inkunu kemm jista' jkun trasparenti iżda kwalunkwe kontroll minna naħa tagħkom. Naċċettaw biex bekk kun nistgħu nimxu iktar qoddim. Nispera li ma nsejt xejn ma jidru li dawn huma l-punti ewlenin nixtaqt insemmi grazzi. Grazzi. Marja Kjoġbok. Grazzi President, nirringrazzja lill kollegi kollha għall kummenti tagħhom. Kif um, semmew il-kollegi l-ewwel wieħed li tkellmu l-aħħar wieħed li rridu nistabbilixxu il-rabta li hemm ehm, bejn il-bżonn tal-EIB eh, fir-rigward ta' AAA u koll li niġbru l-investimenti u koll fl-istess ħin naqdu miegħu lan li nistimulaw permezz tal-investimenti tal-EIB eh, dawk il-punti li l-iktar huma żvantaġġati ġewwa l-Ewropa. Di mhijiex soluzzjoni sempliċi iżda naħseb li u lantana wa dan li eh, nżommu maquda l-Bank eh, Ewropew tal-Investiment għaliex illum huwa wieħed mill-ftit pjattaformi li hemm li jista' jpoġġu fuq issu eh, fondi li huma destinati għal proġetti li jistgħu jgħinu li żoni tagħna u l SMEs. Fi kwalunkwe każ jiena stajt tajt kasafna ħafna għal dawk il-kummenti kollha li, li saru u nixtieq ukoll nitlob li jkun hemm ta' shadows anke jekk ma nistax nassigurakom li nistgħu nimxu il-qoddim fil-rigward fil tal-emendament coffee break li semma il-kollega Epping. Grazzi. Issa kena l-prezentazzjoni tal-abbozza rapport f'data ta' skadenza l-emendi kienet il-25 hija 25 ta' Ottubru nqisu l-emendi fit-19 ta' Novembru nivvutaw fil-Kumitat fl-10 ta' Jannar u nimraw li naslu għal plenarja fi frar. Grazzi. Il-punt li jmiss issa fuq l-aġenda tagħna risposta għandha tibda minna u ftit ieħor ma mhux għalissa. Suppost wasalna għal rapport ta' Kej iżda mill qed nifhem eh, Markus mhux se jkunaw Sajid jataw u li Schmidt mhux hawn u Emily edaw tafu kux ġejja u Jorgen lanqas ma jataw. Forsi kej kun iktar aħjar kieku nista. Senew ftit għandna madwar pawza ta' 5-6 minuti qabel ma x shadow rapporters jaslu. Skużawni. Okay, we have managed to acquire a few more shadows for Tajjeb, jidher li waslu xi ftit shadow rapporter tal-punti li jmiss u għal san nistgħu inkomplu. Nistgħu ngħaddu għal rekwiżiti speċifiċi dwar l-awditjar statutorju ta' entitajiet ta' interess pubbliku. Għandna wkoll emenda ta' direttiva Mbagħad wara ngħaddu għal dibattitu konġunt Nad il-kelma lil kej. Grazzi, Signora President, jena ser niddiskuti iż-żewġ dossiers flimkien minħabba li huma marbutin ħafna fir rigward tal tal-kontenut tagħhom. Jiena għandi eh, nota spiegattiva dettaljata ħafna f'dan ir-rapport u għalda sant illum imser eh, l wis għaliex naħseb li nota spiegattiva tispjega tajjeb ħafna biex tistaw tifmu għaliex ċertu affarijiet saru. Jiena Ser niġbilkom l-attenzjoni dwar il-fatt li din l-opinjoni għaf il-fat diskreta ħafna fir rigward tal-ambitu tagħha u l-kompetenzi tal-ikon f'dan rigward jinsabu fid-definizzjoni ta' entità ta' interess pubbliku, mod partikolari r-wol tal-eżma u dialogu flimkien ma' regolaturi għas-servizz għas-settur um, tal-servizzi finanzjari aħna flimkien mal-ġuri għanna elementi ta' kompetizjoni mod partikolari il-servizzi non audit u għalda sant fil rapporti provajt inżom għal kompetenzi tal ikol kol moċċar ħafna u ma nizvijax with eh, fil-flambitu tal-audit li jaqa taħt eh, il-kompetenza ta' ġuri. Jiena fil-rapport tiegħi mort lura biex nagħmel xi tibdilit li huma konformità mal l-opinjoni tal ikon li fil-fatt kienu eh, votati mod unanimu kważi dwar il-rapport ta' Flown Initiative Report u jekk rajtu dak il-rapport u fkolla bot tal-Kummissjoni nistgħu nindunaw li l-Kummissjoni ħadet ftit wisq mill-punti tagħna meta għamlu la bot tagħhom u marru lura għal pożizzjoni ta' qabel li kellhom. Aħna għandna bħala punta fuq ħafna minn dawn il-kwistjonijiet, pożizzjonijiet differenti f'ħafna stati membri differenti u l-istati membri jinterpretaw rekwiżiti tal-audit modi differenti għal daqstant hemm bżonn ta' bażi komuni fl-Unjoni Ewropea kollha l-audit. U jiena naħseb li fil-rapport l-own initiative fil-passat kulla tifoka fuq il-kwalità u jiena naħseb hawnhekk provajt nifoka jiena u kol fuq il-kwalità mod partikolari biex naddi għad definizjoni ta' entità ta' interess pubbliku jiena naħseb li ma naqbilx ma l-rapport l-approċ tal-Kommissjoni li tiskludi ċertu partijiet minn uħut mir rekwiziti. Jiena tal-opinjoni li audit hija audit minkejja eh, flima settur u x'tip ta' kumpanija tinsab fija u u jekk hija importanti li kollha strategy audit għal daqsant jiena naħseb li għandu jkun hemm rekwiżiti uniformi u din kienet l-opinjoni wkoll espressa fil-kumitat tal kon waqt il-rapport ta' l-Own Initiative fil-ħarifa li għaddiet. U dan niżiltu fil-rapport, jienu zajt l-istess loġika l naqstant għal fat li ma nix definizjoni ta' entità ta' interess pubbliku kbir għaliex auditu auditu inti irrid ikollok l-istess standards ta' kwalità applikati kullimkien mm, ixini id-daqs tal-entità li qed tkun tiġi awditjata. Hemm ukoll xi punti li huma ta' kompetenza tali konni pereżempju ninkludu l-fondi fih dan l-ambitu tal-audit l-Strategy Audit Requirements Jiena naħseb li għamilt ħafna xogħol ukoll fuq l FMD u wkoll rapport USITS li naħdmu fuq mod konsistenti aħna ħafna xogħol li qed isir mod speċifiku fir rigward tal-awditjar tal-fondi fiħdan dawn il eh, leġizlazzjoni speċifika u jena nħoss li jagħmel sens li aħna nieħdu li IF u l-usits bħala fondi b'rekwiżiti speċifiċi tal-awdituri barra mill-ambitu ġenerali tal-corporate audit u għal daqstant jiena mhux n-neħi l-fondi minn dawn ir-rekwiżiti biex ikun hemm auditing sħiħ minħabba l-frodi li saru. Iżda jidher li f'dan il-Kumitat tal-Ikon aħna minna ħafna xogħol fir-rigward ta' depositories, eh, fir-rigward ta' partijiet speċifiċi tal-leġiżlazzjoni għal daqstant li nitrattawm dak il-mod mhijiex riflessjoni ġusta ta' rekwiżiti speċifiċi. Issa se ngħaddi għar-rwol ta' leżma u naħseb li huwa faċli ħafna li tinterpreta b'mod ħażin dak li jidher li huwa t-tneħħija tal-rwol ta' leżma mir-rapport tiegħek nixtieq nispjegalkom li din mhijiex tneħħija mir-rwol ta' leżma iżda hija huwa sostitut. Leżma għandha rwol b'saħħtu ħafna taħt il-proposti tal-Kummissjoni u fil-fatt fiħdan il-Kommissjoni għandha rwol li t-koordina u tagħmel ċertu regoli u ċertu kwistjonijiet biex tipprova jkollha eh, su armonizzat fil-27 stat membru iżda meta inti tħares fid-dettall lejn dawk li jagħmlu supervizjoni tal-audit function fis-27 stat membru ħamsa biss mill-27 eh, eh, regolatur ta' securities għandhom responsabilità tal-audit u meta tistaqsihom jgħidu li ma jriduwiex din hija funzjoni speċifika ħafna jgħidu u li mhux neċessarjament tidħol f'dawn l-istati membri f'ħafna mill-istati membri flimkien ma' securities regulator minħabba l-fatt li l-eżma għandha l il-kapacità fuq il-leġislazzjoni preżenti jidher li huwa adattat li nidentifikaw it-entità tajba biex tista' tkopri dawn il-regolamentazzjonijiet fil-27 stat membru. Hemm entità eh, li ġiet stabilita taħt il-Law Directive li tagħmel ħafna minn dawn il affarijiet li l-Kummissjoni qed tipprova tagħti lill-leżma u anke jekk li bimiex level 3 committee, mandiġ istess poteri, jiena ġorda waħda provajt nara daw l-emendi u napprova natija kim jista' jkun poteri fiħdan il-qafas legali, però din titkun fir-rwol ta' advisory għal-Kummissjoni. Jekk nimxu passi għar il-qoddim naħseb li kun possibli li namlu li li IJOB e eh, kumitat sħiħ u Ekk nkunu nistgħu nagħtuha ħafna iktar porteri iżda tan jiddependi jekk kull hemm appoġġ f'din il-kamra jew inkella wkoll fil-kunsill biex bekk inkunu nista' ikonna il-Kumitat l-Anfalussi li jissir speċifiku għall-oditjar nara eżattament il-membri x'jaħsbu dwar kemm iridu nimxu qudiem dwar dan. Di miex kwistjoni li ma koordinazzjoni u supervizjoni minn entità Ewropea, iżda hija każ li nsibu l-entità adattata li hija kwalifikata biss biex tkun tista' tagħmel tagħti livell tajjeb ta' esperti biex tarmonizza ir-reġim eh, fi 27 stat membru. Tilet punt li għandna kompetenza fih dialogu ma' regolaturi nazzjonali taħt il-direttiva tal-Capital Requirements, tini waħda, dan id-dialogu ma' regolaturi nazjonali diġa qed jaħdem u jilu jisir għal xi żmien iżda ċar li f'ħafna mill-istati membri ma seħx dan l-awdituri miħomx supervizuri u iżda huma jistgħu jagħtu l regolaturi pariri tajbin dwar prassi tas-suq u naħseb li hemm tip ta' ċittazzjoni komuni li eh, jista' jkun hemm proċess miż-żewġ naħat bejn ir-regolatur u l-awditur u bil-kontra biex eh, nassiguraw li aħna konċi biex jeta dak li qed iseħ f'ċertu istituzzjonijiet għawlenin u xi setturi għawlenin f'dan il- um, il-kumpaniji tagħna. Irridu wkoll konna proċess eh, fit tliet fażijiet fejn il-kumpanija li qed tiġi awditjata ikollha dialogu ehm, ta' spiss u dan suġġerejna li dan id-dialogi għandhom isiru ta' spiss u jkollna xi tip ta' forum darbtej fis-sena biex bekk ikonna proċess li permezz tiegħu id-dialogu regolari jkun jista' jsir. Din hija kwistjoni li niksbu iktar eh, corporate governance fil-pajjiżi kollha f-27 stat membru. Parti dialogu mal-regolaturi nazzjonali naħseb li huwa importanti ħafna li nassiguraw li jkollna dialogu settorjali fuq livell tal-Unjoni Ewropea wkoll u minħabba li issa għandna li SRB huwa importanti ħafna li dawk li għandhom għali mod partikolari fi rigward ta' servizzi finanzjari jistaw jgħinu li li SIB fejn jista' jkun hemm ċertu xejriet li qegħdin eh, jinbidlu jew għarajn li qegħdin jistaw joħolqu riskju b'mod kollettiv mill-individwalment fis-settur kollu ir wol tal-awdituri bħala professjonisti ewlenin kif li jistgħu jassessjaw jekk ir-riskju sistemiku u x'qed jikber jew le jis ser ikun utli ħafna biex nkunu nistaw um, niġbru dil-informazzjoni. Raba kwistjoni li nxtieq insemmi hawnhekk għal eh, kompetizzjoni. Fiħdan il-Lawn Initiative Report oriġinali aħna qatajna ħafna żmien nitkellmu dwar il-kompetizzjoni u aħna tkellimna dwar mezzi ta' kif aħna nistgħu intejbu il-kompetitività għall-awditjar. Jiena ma naħsibx li xi ħadd li huwa kuntent li għall maġġoranza kbira tal-kumpaniji ikonna mhux iktar minn erba tal-audit firms il-kbar involuti. Iżda, fir rigward tal-miżuri mirati fuq il-market structure li huma bbażati fuq eh, l-analiżi cost benefit u mhux li għattu spejjeż żejda fuq il-kumpaniji li għandhom jiġu auditjati mod sproporzjonat dan iż-żmien ta' eh, problemi ekonomiċi mingħajr ma jkollhom ebda eh, benefiċċji dawn l-istess kumpaniji jew inkella s-soċjetà nifisha. U minħabba li l-Kummissjoni m'għandha l-ebda informazzjoni fuq l-analiżi cost benefit memx ehm, dikjerazzjoni kif l-ispejjeż eh, versus il-benefiċċji ser ikunu għall kumpaniji għalhekk jiena għandi tħassib dwar per eżempju rotazzjoni mandatorja u frekwenti tal-audit firms u ma spejjeż mhux bżonn jużi. Il-kumpaniji globali diġa rridu jitrattaw dawn l-overreach per eżempju dan it-fisser li jasar ikonna spejjeż kbar ħafna għal kumpaniji li mhumiex mistennija um, għaliex inkunu qed nagħmlu rotation ta' dawn il-kumpaniji mod frekwenti għal daqstant irridu noqogħdu attenti li ma nżidux l-ispejjeż. Jiena wasalt għal konklużjoni differenti fir rigward tal-proċessi ta' tendering u jiena naħseb li għandu jkunem uh, eh, mandatory tendering għall audit firms li għamlu li l-kummantati tal-auditing eh, iġalu għam jistaqsu jaraw jekk miex qegħdin jieħdu l-aħjar servizz possibbli u l-aħjar kwalità possibbli ta' audit għax shareholders tagħhom anka jekk jiena personalment ma nħoss li l joint audit u għal mod ta' kif nimxu fuq bażi mandatorja jiena naħseb li l-maneġjar ta' shared audit hija xi ħaġa li ta' min ikkonsidra u anka jekk kumpanija waħda ta' il-shared audit tieħu responsabilità tal-grupp kollu, kumpaniji oħra tal-auditing jistgħu jagħmlu auditing ta' sussidjarji differenti anka dawk kewlenin ta' spiss u għal xi kumpaniji dan huwa mod ta' kif huma jistgħu jiddiversifikaw l-użu tagħhom tal-funzjonament tal-auditing. Sta' jfisser ukoll li din hija kumpanija deċiżjoni li tittieħed mill-kumpanija nnifisha u fl-aħħar mill-aħħar il-komunità tal-auditing tista' tiddeċidi i jekk jiex tajba jew li għalja, ma naħsibx li għandu jkun hemm rekwiżit mandatorju f'dan ir-rigward. Oqsma marrajn li huma importanti għal u dawn huma non-audit firms u aħna hawnhekk naqblu mal-Kummissjoni dwar it-tip ta' servizzi li għandhom jeħtieġu biex ikonna li jridu jiġu projbiti iżda fl-istess ħin hemm ċertu servizzi li huma permessi. Aħna naħseb li għandna nqisu tendering ta' dawn in non audit services. Minħabba li din tista' twassal għal ħafna flus għal ħafna liħ, nistaw nħedġu l-kumpaniji żgħar biex jinaqdu ma dawk ikbar biex jibnu flimkien eh, sets ta' skill speċjalizzati u dan jista' jgħinhom meta jkun qed jagħmlu tendering għal eh, l-istatutory audit. U din tista' tkun opportunità tajba ħafna jom biex ikunu jistgħu jikbru iktar fl-istaff tagħhom u fil-kompetenzi tagħhom. Dan huwa proċess kemm ma' servizzi auditing u dawk non auditing, ġifieri nkun qed nagħtu poteri li komunitajiet tal-auditing. Il-kumitati tal-auditing huma importanti li jisu x-xogħol tagħhom fuq bazi regolari evalwawa għal kwalità jaraw ehm, xinu l-beneficju għal kompanija u s-soċieta b'mod ġenerali, għal corporate government tajjeb, komitat tajjeb tal-auditing li jkun qed jagħmel skrutinju tajjeb u dettaljat u meħtieġ u essenzjali. Dan huwa dak li provajt nagħmel fir-rigward tar-rapport li għamilt li preżentajtilkom jekk hemm xi kummenti jiena lesta li nisma'hom għaliex jiena naħseb li dan huwa proċess u wieħed li nistgħu għandna nippruvaw niksbu kemm jista' jkun konsens dwaru. Grazzi, grazzi ħafna għaluli għalli Markus ma jistax ikun hawnhekk magħna u middera ħadd ma ħadlu postu sakemm hawn xi kelliem ieħor tal-PPE eh, li jixtieq jitkellem jekk fil-każ ngħaddi għal Said. Grazzi ħafna, President, grazzi l rapporter Jiena naħseb li dan l-abbozz ta' rapport huwa bażi tajba d-diskussjoni aħna ma naqblux fuq kollox ovvjament iżda jaf nkunu iktar qrib tal proposta tal-Komissjoni Reġjonali. Naqblu li l-kriżi wriet li l-kwalità tal-awdit jar għandha titjieb. U għandna nagħmlu dan modi differenti fil-proposta tal-Kummissjoni għandna xi suġġerimenti wkoll. Iżda, lan għandu dejjem ikun kif nistgħu nirriflettu b'mod tajjeb il saħħa ta', ta negozju kemm hu tajjeb kemm biex bekk e, ikun hemm iktar fiduċja fil-audit report. Nixtieq insemmi xi punti oħrajn naħseb li prinċipju ta' rotation huwa idea tajba ħafna. Naħseb li Punti ħor importanti huwa li għandu jippermettilna li nagħmlu bidliet strutturali fis-suq, iżda jekk irridu nagħmlu rotazzjoni, ovvjament m'għandux ikun f'ċirku ristret żgħir u naħseb ukoll li l-perjodi ta' dawn ir-rotazzjonijiet m'għandhomx ikunu qasra ħafna. Nistgħu niddiskutu pereżempju kemm snin għaliex forsi proposta tal-Kummissjoni hija wis għal-periodu perjodu li qed tipproponi għawis wis qasir. Jiena naħseb ukoll li għaqda mal-joint audits jippermettilna li namlu riforma strutturali tas settur, mod partikolari jekk ser ikonna joint audit seri fejn din 50-50 60-40 u mux design kontra 10. Jina rajt il-proposta fejn inti semmejt alternativi għal joint auditing. Irridu naraw x'nu ma dawn, iżda naħseb li prinċipju ewlieni f'ħafna negozji intom rajtu x'nu ma ċifri u dan huwa fil-fatt prinċipju tajjeb għaliex inaqqas ir-riskju ta' żbalji. Punti ieħor li għandna nanalizzaw huwa li naqsu n-numru ta' servizzi li l-kumpaniji tal-auditing jippermettu li joffru. Minħabba li hemm riskju ta' konflitt ta' interess u li dawn ma jifukawx with fuq ix-xogħol tal-auditing għaliex huma jkunu qegħdin jibżu jibżaw li jitilfu eh, xogħol li binu jistgħu daħlu ħafna flus. Jiena naħseb li naqbel iktar mal-proposta tal-Kummissjoni li kwalunkwe tip ta' konflitt ta' interess għandu jiġi eliminat kemm jista' jkun. U naħseb li din hija pożizzjoni ċara naħseb li proposta tar rapporter fil-fatt mhijiex tajba biżejjed u aħna ser nkunu qegħdin nagħmlu xi proposti biex intejbuha. Hemm ukoll is-supervizjoni tal- eh, negozji tal-auditing għandna bżon ta' titjib strutturali għandna wisframmentazzjoni bejn il-supervizuri nazzjonali fir-Renju Unit u l-Olanda pereżempju hemm kwistjoni kbira dwar ix-xettiċiżmu professjonali tal-awdituri lejn il-klijenti tagħhom u l-indipendenza tagħhom ukoll u għal daqstant aħna nistgħu nibbenefikaw permezz ta' supervizjoni iktar Ewropea ta' dan is-settur ma nafx dan hux l-aħjar metodu iżda żgur se nkun qed inqis xi alternattivi mal-rapporter. Iżda l-punt ewlieni huwa li rridu norganizzaw supervizjoni adattata fuq livell Ewropew u ruoli ċari għal supervizuri nazzjonali u l-idea ta' kumitat tal-auditing huwa pass tajjeb il-qoddim jiena naqbel ma' dan u li l-kumitat għandu jkun indipendenti mill-board tal-gvernaturi u għandhom ikun notifikat meta jkunu qegħdin jeżaminaw l-kwalità ta' audit. Biex nikkonkludi huwa part importanti ħafna tal-titjib, tal ta' supervizjoni u li ntejbu ċifri fin-negozji tagħna. Jiena naħseb li l-proposta tal-Kummissjoni fil-fatt hija bażi tajba, ir-rapporter żiedu xi punti u għal jiena ħerqan li Eh, jikonna kooperazzjoni kostruttiva. Grazzi ħafna. Uh, thank you. Grazzi ħafna. Iva, ħan kompli ninżel bil istazza Shadows. Mela, issa, l-imis, l-alde u li xmit. Grazzi ħafna Sinjura Cher, nixtieq nirringrazzja l Kej. Rapport tajjeb ħafna eh, kif eh, dejjem ikun il-każ. Forsi trid inti tirrifletti fuq eh, dan il-fatt li kieku Renju Unit ma jitlaq mir-Unjoni Ewropea ma tkunx tista' tippreżentalna l-idejat vera tajbin eh, tiegħek. Dak kien parentesi biss. Il-verifika xi ħaġa vera vitali u għanda vera tiġi studjata fid-dawl tal-affarijiet li għaddejn palissa fis-swi eh, finanzjarji fi u bil-riformi regolatorji. Jiġifieri l-koll kemm aħna nistgħu naqblu li xi ħaġa trid issir. Ma rridu nkunu nafu kif u l-mod kif tistgħu nagħmlu hekk. Jiena naħseb li il- punt il-prinċipali li qed nitkellmu dwar il-kwalità tal-proċess ta' verifika u inti kif tista' twessa il-mandat tal-verifiki naħseb li għandna bżonn li jkollna standard globali ta' informazzjoni mill- mill-awdituri u nittama li se nkunu nistgħu nappoġġaw il-xogħol il-ħidma tal-IASP billi ntejbu l-kwalità tar-rapporti. Naħseb li f'dawn l-aħħar ġimgħat jew xhur għamilna ħafna lobbying, imma jiena naħseb li iva mis-sens komun li l-kwalità eh, kulħadd jaħseb li l-kwalità għandha tiġi imtejba, ovvjament irid naraw kif direttiva jew regolament. Għalija jiena persuna li minn pajis eh, zaħir naf li Silvia ma tridnix eh, insemmi dan il-punt ma din għal-verità dan huwa l-każ. Ġifieri għalhekk jekk ikun hemm regolament, mela l-affarijiet jista' jkunu komplikati dan għandha tkun direttiva, direttiva msejsa fuq il-prinċipji nista' nifhem il-għala tajdu le, imma aħna niġu minn pajjiżi differenti u għandna metodi differenti eh, ta' kif naħdmu fuq dawn l-affarijiet. U eh, xiħut minn dawn il-proposti u każijiet huma eh, b'kunflitt dirett ma' oħrajn Per eżempju, l-mod kif aħna naħdmu fuq il-verifika xaħad differenti minn minnaw. Naseb hemm tradizzjoni fl-Ewropa. U għanna bżon nipruvaw eh, natuġiħ eh, lil dawn is-sistemi differenti u jiena ma naħsibx li eh, nistaw naddottaw sistema li ħatot tal-kulħadd u nistama li dan jista' jiġi rifless fil-proposti Xi kummenti verifika konġunti jiena naqbel mal approċċ ta' Kej u jiena pjuttost xettiku fuq l-aspett obbligatorju dana jista' joħloq pizijiet amministrativu spejjeż amministrativi żejda. Il-rotazzjoni obbligatorja tal-verifika iva dina iktar mill-kwistjonijiet sensittivi, speċjalment fuq livell politiku il-kompetizzjoni fissu hija problema kbira nistgħu naqblu fuq dan il-punt għalhekk għandna bżonn noħolqu iktar kompetizzjoni bejn il-kumpaniji li jwettqu l-verifiki. Ma kif nistgħu nagħmluh dan? Minix ċert jiena li il-mod kif qed nippruvaw aħna imbidlu ir-regolament eh, tad direttiva hawnhekk eh, l-uniku mod kif nistgħu nagħmlu eh, hekk jew l-approċċ tajjeb. Il-kumpaniji tal-verifika minn barra l-erba għandhom ikollhom l-opportunitajiet ukoll li jiġu inklużi imma ovvjament iridu jiġu evalwati u jridu jimxu skont metodu partikolari. Jiena naħseb li l-prinċipju l-fundamentali huwa li sta għal sidin li jiddeċidu meta u jasal li żmien sabiex jiġu mibdula l-membri tal-bord u l-awdituri jew dan irid jiġi mħares parzjalment mod wiesa. Ovvjament nirrikonoxxi li hemm differenzi ta' opinjonijiet hemmhekk u jiena wkoll xettiku fuq il li jkun hemm rotation obbligatorja. Dan il-punt semma Said Jena ma fimtekx eh, sewa ma fimx il-punt tijak jek kont favur jew kontra. Ah, favur, ok. Imma forsi nistaw niskelmu dwar dan il-punt iktar tard. Jena xettiku u kol fuq it-talba l offetti eh, obbligatorja u dana jista joħloq ħafna spejjeż addizzjonali għall kumpaniji għal kumpaniji li jagħmlu l-verifiki tal-awdituri forsi għalhekk is-sitwazzjoni se tibqa' hekk. It-talba l-offerti eh, pubbliċi dawna ta' kull seba' snin eh, ħolqu ħafna spejjeż addizzjonali l-kwalità tal-verifika forsi tista' tonqos. Soluzzjoni minnhom li l-kumitati li jagħmlu l-verifiki jiġu obbligati li ġifiri l kumitat jiġi sforzat li jiddeċidi fuq eh, it-talba l-offerti jew ir-rotation għal mm, kull 14 il-sena din il-polita trid tkun trasparenti 100% l-partijiet interessati. Jiena nappoġġa l-proposta tal-Kommissjoni sabiex tesplora l-possibilità li eh, ċertifikazzjoni eh, ta' kwalità Ewropea tiġi eh, infassla l-kumpaniji tal-verifiki kej naħseb inti neħħejtu dan il-punt imma kej tista' tgħidilna għalfejn għax jiena naħseb li dinika kienet idea tajba servizzi ta' verifiki u mhux ta' verifiki artiklu 10 kwistjoni oħra sensittiva jiena nappoġġa l-proposta ta' Kej li dana jkun permess biss fuq approdazzjoni speċifika tal-Kumitat tal-Verifika il-miżati involuti artiklu 10 l-Kummissjoni qed li l-kumpanija tkun tista' twetta l-assignments addizzjonali sa' 10% tal-miżati totali tal-verifiki fil-fema tiegħi din problema. problema Mhux qed ngħid li dil ħaġa mhux ma tistax issir, imma naħseb li hija problema, ma nisibx xie tagħmel sens li jkollna restrizzjoni jekk l-awditur jista' jwetta bella eh, mela xogħlijiet addizzjonali mela ma jistax ikun hemm tediddita l-indipendenza għalhekk diffiċli li nifmu illa la jrid ikun hemm limitu massimu għal daqs ta' din il-miżata. Imma iva nista' nirrikonoxxi li dan il-punt li jrid jiġi diskuss Is-servizzi eh, projbiti eh, li mandam xjaqsmu mal-verifika forsi soluzzjoni minnom it-talba l-offerti trasparenti. Umbat laħar punt supervizjoni. Normalment u l-grupp tagħna jappoġġa ħafna l-lezma imma nista' segwi jiena l-argument ta' kej hawnhekk u forsi nistgħu aħna nbidlu li GAOB. <laughs> Tanu isem interessanti jew akronimi interessanti. Forsi nistgħu nbidlu dan nerġaw niformolawh ħalli bekk ikun mudell li jsir trasparenti u responsabbli. Forsi dinna tista' tkun soluzzjoni minnhom. Grazzi. Thank you. Grazzi ħafna, Emily Tonin. Grazzi ħafna. Nixtieq nirringrazzja il rapporter għal dawn iż-żewġ rapporti. Nixtieq nibda billi ngħid li aħna naqblu li naħdmu mill-qrib mal-kollegi tagħna eh, fil-kumitat ġuri għalek ħan ikkummenta fuq eh, dawn l-aspetti kollha għalkemm intkom qed tgħidu li l-ambitu inqas wiesa hawnhekk eh, flikon imma l-kumenti tagħna se jkunu iktar wiesa tal-lum u ovvjament l-emendi ħajriflettu il-kompetenza tagħna. L-ewwel qabel kollox u kif semma Sajid il-kriżi finanzjarja u rritna li jeżistu sfidi gbar fis settur tal-verifika ġifiri il-kwalità tal-verifika, l-konflitt tal-interess u qed naraw ukoll ħafna konċentrazzjoni ta' dawn fissu u dawn it-tlet kwistjonijiet għandna naħdmu fuqhom u jekk inħarsu lejn ir-rapport ta' Swimben u r-rapport Ġuri ma nafx minn ix-xerta jekk dan huwa bużejjed sabiex niġġieldu kontra dawn l-isfidi u vera eh, Jġobni l-rapport tal-Kommissjoni, eh, dan kien rapport kuraġġuż ukoll forsi nistgħu niddiskutu eh, id-dettalji fiktar dettal imma rridu noqogħdu attenti li ma nkunux attenti żejjed għax dan huwa settur li vera għandu bżonn jiġi mibdul f'dawk it-tlet toqsma li jien semmejt. Ġifieri rridu nkunu iktar qalbina ħalli ma nerġgħux lura, ma nerġgħux lura għall-status quo. Ovvjament, is-suq rrid ikun wieħed dinamiku, kompetittiv bi iktar ehm, entitajiet involuti iva rrid ikun hemm is-supervizjoni rridu ntejbu l-kwalità tal-verifika wkoll. Għalhekk qed niddiskutu li ma għodot huma proporzjonati u li ma huma l-għodot l-iktar adattati. Il-rotazzjoni, il-rotation iva possibilità. Nistgħu nerġgħu niddiskutu aħna il-numru ta' snin imma dina għoda li uh, għandha tiġi studjata naf li kien hemm diskussjoni fuq dossiers oħrajn hawnhekk u mhux sempliċi li r-rotazzjoni tkun waħda obbligatorja ma xi ħaġa li nistgħu nistudjaw ukoll fil-prattika u qed naraw ukoll possibiltajiet li jkun hemm inċentivi iktar b'saħħithom għal verifika konġunta ma nafx jekk it-talba l-offerti xi ħaġa biżejjed l-istess nistgħu ngħidu l-proibizzjoni uh, fuq is-servizzi li mhum uh, mhumiex ta' verifika il-Kummissjoni tappoġġhom aħna wkoll ma nafx hekk talba l-offerti tista' solvi il-konflitti fil-qasam tal-servizzi mhux ta' awditjar. Umbagħad il-kumpaniji eh, li huma iżgħar ta' verifika jkunu jistgħu jitlu fis-suq u eh, jistgħu eh, forsi jelbu situazzjoni ta' oligopolju li teżisti l-lum. L-aħħar punt. Dwar l-eżma, ovvjament dil-ħaġa trid tkun marbuta mal-riżorsi addizzjonali, korp li diġà għandu ħafna ħidmiet u l-problema li Eh, il-ħin kollu jkun hemm nuqqas ta' riżorsi ma jekk inti ħatati iktar ħidmit lill-leżma u mbagħad inti trid tagħti iktar riżorsi lill-leżma. Imma smajt ukoll l-argumenti li jintkom tajtu dwar korpi ieħor adegwat imma dan huwa l-punt ta' tluq tagħna. Irrid ikun hemm korp Ewropew b'saħħtu li jista' jagħmel il-supervizjoni tal-kumpaniji ta' verifika. Issa mhux se nidħol fiktar dettall, imma aħna ħerqana li nikkooperaw aħna ma' shadows u qed nittema' wkoll li ħanieħdu pass kuraġġuż sabiex naċċertaw li dan is-settur jkun jista' joħroġ mill-kriżi wkoll. Grazzi ħafna mhux Don Jurgen Mishija tawnek maħna għalek nixxina dil-mikrofon Jean-Paul Gozes. Merci, Madame le Président. Grazie ħafna, Signora President. Jena eh, ħanna ti perspettiva ftit differenti mill-punti li smajt sissa. Mela smajna dwar il-nuqqasijiet eh, għal-verifika li eh, jeżistu minħabba l-kriżi finanzjarja. Nafu li hemm pajjiżi fejn ma jeżistux problema, ġif, problemi ġifiri l-ideja mhux li jkun hemm kriżi imma li jkun hemm monitoraġġ tal-kontijiet sabiex niċċertifikaw il-kwalità in-natura ġenwina tal-kontijiet għalhekk irridu noqogħdu attenti hawnhekk għalkemm nista' ngħid li jiena napprova s-suġġerimenti tal-Kummissjoni imma rridu nkunu prammatiċi. Ħafna nies li jitkellmu dwar dawn il-punt eh, laqasraw xi jagħmlu l-awdituri qatt ma kellhom xi kuntatt eh, mal-awdituri u jekk kulħadd ħajitkellem fuq dan il-punt. Isam jafuħ eh, mela dina problema. X'inhu l-punt ta' tluq? Għax ma nistgħux ngħidu li l-punt ta' tluq huwa zero. U mhux bil-forsi ġu ngħidu nuqqas ta' kwalità. Meta titkellmu dwar verifika, aħna mhux qed nitkellmu dwar l-istess ħaġa. fil pajizi kollha. Hemm korresponsabilità fejn eh, taqsamhom ir-responsabiltajiet u eh, intkom qed tgħidulna li ħad neħħu l-ostakli, tneħħu l-ispejjeż, iva, ġidu tħarsu lejn eh, l-analiżi wkoll spejjeż u benefiċċji tajjeb li nagħmlu dak li qed nagħmlu meta ħajkollok il-kosistema. il il kosistema il-kwalità tal-verifika mhux bilfors hija kwalità mtejba. Xi kultant iva kif għandna fil-kak erbajn. u ma nafux kemm is-sistema tista' tkun effiċjenti għalhekk hawnhekk trid tkunu realistiċi hemm erba' kuntampaniji kbar li qed jagħmlu l albmu tagħhom sabiex jelbu l-kompetizzjoni jekk ikollkom ir-rotation, ġifieri qed tkellmu dwar ir-rotation bejnietkom ma tistax inti ddaħħal xi operaturi żgħar għax dawn ħajjispiċċaw jispiċċaw jikrollaw minn ma mhux qed jaqbel ma' din l-idea fil-passat jiena inkwetajt dwar CRAs imma ma nistax nara skop li jindaħlu aġenziji oħra meta diġa hemm aġenziji kbar li qed jagħmlu dan ix-xogħol. Meta qed titkellmu dwar rotation tridu tkunu prammatiċi, tridu torganizzaw mbagħad l-uffiċċji li se jagħmlu hekk u mhux bil-forsi dawn l-uffiċċji ħajkunu it-jab minn dawk l-uffiċċji l-antiki ta' verifiku. U fi Franza eh, huma jibidlu l-prefix kull tliet snin mhux bil qed jinkludu n-nies li huma involuti fil-ħajja lokali. Irridu nkunu iktar korretti l-amministrazzjonijiet li jiena naf eh, dwarhom mhux bil-fors huma awdituri ek vera tajbin, ma da ikunem korp specializzat ta' bors li ħares eh, lejn eh, l-auditjar, meta intkom titkellmu dwar monitoraċ tal-awdituri u eh, meta inti tajt li ħatevalwa l-kwalità tagħhom tajdu li fuq il-bord irid ikun hemm nies li huma awdituri huma stess u huma jivalwaw l-awdituri. U Hemm riżorsi umani involuti hawnhekk ukoll hemm ħafna aspetti, ħafna amministrazzjoni mm. żejda ġifieri intkom qed iddaħlu tinvolvu bord ġdid. Ma' servizzi ta' awditjar u li ma jkunux ta' awditjar. Iva, hawnhekk jista' jkun hemm kwistjonijiet ta' konflitt ta' interess, ma jekk tħarsu lejn eh, it-tifsira fil-prattika, iva naqbel li inti trid tiddaħħal xi tip ta' afas. Imma xorta waħda l-awdituri rridu jisiru jafu x'inhuma l-problemi u sabiex isibuhom dawn il-problemi rridu jkollhom kuntatt mar-realtà għax le jekk le kull ma jkunu qed jagħmlu jkun qed josservaw minn barra mhux ħajifmu kif ħajatmu l-affarijiet fil-prattika u xi kultant laqas jafu e, l għalan tażlu xi e, raġunijiet u kif irnexxielhom jaqbżu r-regoli l-awdituri Jekk inti ħatati servizz kif ukoll tagħmel verifika xi tkun taf x'inhi r-realtà, trid tagħmel distinzjoni bejn iż-żewġ attivitajiet u trid tkun taf ukoll li servizzi mux ħajispiċċaw kollha fidejn il-kumpaniji ta' verifika Marcus Febe, ovvjament jiena nixtieq nifraħ lir rapport ukoll għal um, għal dan ir-rapport. Grazzi ħafna Peter Simon. Grazzi ħafna. La din il-kwistjoni ta' dawn is-servizzi hija interessanti ħafna sadwar il-rotazzjoni il l-ħassir tal-kompiti u d-doveri. L-aħħar kienu eċitanti ferm. Fir-reġjun tagħna tiegħi pereżempju għandna 10 mill-ikbar kumpaniji li hemm fil-Ġermani naġej telet fl-2009 ma qabel jiena kont fil-fatt. Tiġa qed naħdem b'dawn it-tip ta' kwistjonijiet, nasab l-importanti li l-awdituri ħatbu ma dawn il-kumpaniji kbar il- Zamma sistemika tal-accounts tal-kumpaniji kbar hija xi ġaqt issir iktar komplikata. Jekk inti għandha kontrolli qed isiru minn entità waħda u tit tħares lejn il-korpi anċillari il-sussidjarji għandek sistema waħda u kollox qed jgħaddi minn dik is-sistema. U jekk sar allura kemm il-komplikata s-sitwazzjoni tqabbilha dima problemi li saru f'ħafna li ltaqgħu magħhom ħafna kumpaniji kbar fil-Ġermanja, naraw li xi ħaġa kellha tinbidel. U jekk titkellem ma' dawn il-kommenti u kemm tara dawn il-kumpanija kemm switilhom flus, minħabba dawn il-komplikazzjonijiet kollha u komplessitajiet li semmejt u minħabba natura globali tal-accounts dawn l-iskadenzi li qed nitkellem dwarhom jien. Kellhom ikunu daqsxejn iktar ġenerużi u mhux nellimitawhom iżjed. Sitt snin għal dawn il-kumpaniji globali, kumpaniji internazzjonali enormi huwa tassew il-minimu. Il-minimu biex ikollok kwalità. Qed titkellmu dwar ir-rotazzjoni u qed titkellmu dwar il tiftħu iż-żieda u l-affarijiet. Imma tittara wkoll kemm għandek bżonn ta' żmien biex ikollok ċertu kontrolli ta' kwalità titu tqisu wkoll perjodu ta' tranzizjoni. Tittara wkoll dawn xajkunu għalin jiksbu għal dawn il-perjodu ta' sitt snin. Mela, ikkonsidraw daw l-affarijiet kollha u żammuhom f'moħħhom. Wara Imbagħad għandna alternattivi oħra li wara ċertu żmien inħarsu lejn il possibilta illi dawn l-attivitajiet ta', ta verifika ma jibqgħux isiru minn sistema waħda għaliex imbagħad għandek ukoll il-kwistjoni tal-monitoraġġ. Għax inti ħajkollok bord li jrid jiltaqa' biex jara xem bżonn isir iżjed apparti minn dak li għandhom u jekk ridu jżommu l-istess awdituri li kellhom qabel għalfejn m'għandhomx ikunu jistgħu jagħmlu dan. Dejjem kien għandek sistema ta' kontrolli li tippermetti wkoll li ehm, l-affarijiet kollha meħtieġa jkunu qegħdin isiru kif suppost. Hawnhekk l-importanti li ma jkollniex affarijiet daqshekk vinkolanti li ewwel ħaġa jdu nagħmlu huwa l-perjodu ta' żmien l-iskadenza tkun waħda adattata x'dan huwa Importanti ħafna l-kumpaniji kbar, ħafna iktar mill-ħasbit oriġinarjament il-Kummissjoni, grazzi ħafna għandi xi punti jien ukoll x'ngħid għax ma qed ħadd iktar li jixtieq jitkellem. Nasib li nista' naqbel ma' ħafna mir-rapporti tagħkom. U nifukaw daqsxejn fuq dawk il-punti illi għandi opinjoni ħarira differenti milli tajtu intom fuq is-servizzi li mhumiex ta' verifika naħseb li huwa fatt li id-delegazzjoni tal-ikon għall-Istati Uniti meta ġiet fl-Ulju regolaturi hemmhekk għallunna illi ammiraw huma l-awdituri Ewropej għax darilhom illi u koll ma tkunx idea tajba li ngħaddu bissa sistema ta' verifika biss u ma sabu illi l-aqwa jridu jkunu involuti wkoll b'servizzi addizzjonali. Skużani, rrid naħtas. They agreed with the risk of there being a significant dumbing down if Skużani dak is-Sinjor President. U maħassew illi dik l-esperjenza tagħhom u naqbel li ċertu servizzi mhux tal-verifika għandhom jinżammu. Anke f'termini da xandu jkun permess jew le, dak li konġernani li zjed fuq daw l-erba punti jew l ma il-verifika, l pariru u l-lobbying. Forsi għandna nillimitaw mal-tnejn dawn minn tlita. Forsi ideja daqxej differenti, forsi daqxej inċestuża l-ħagġa jekk ikun jamlu jagħmlu tlita li huma, imma forsi xi element milli qed jiena kun jista' jiddaħħal f'dal aspett ta' non-conflict. Ir-rol tal-eżma mill-opinjoni tiegħi Iva nifhem x'inhi il-problema, provajt insolvija wkoll viżavi Renju Unid il-ħaġa. Però kif nifhimha jien, ħafna mill-kumitati tal-ezma jistaw jitwafqu b'tali mod. Il-regolatur il responsabli jista' jaħdem ukoll mhux bil-forsi tkun ir-regolatur tas-securities jaf ikun hemm ċertu zvantagġi fiha l-ħaġa, però teżisti dispożizzjoni f'dan ir-rigward isek qed nitkellmu dwar il-banek ejja nkunu ċari dan ikopri wkoll entitajiet kbar oħrajn. Għadin nitkellmu dwar stabilità finanzjarja, semmejtu kolli SRB, Ħafna mill-input għalli SRB u l-istrumenti tal-istabilità finanzjarja ħajġu mill-ISIS u jekk ħajkun hemm dan id-dialogu bejn l-awdituri u regolaturi illi jiena nixtieq li jkun hemm u għandu jkun hemm mhux biss minn tliet naħat imma kultant anki l-awdituri li jitkellmu dirett ma' regolaturi. Ħajkun ir-regolatur tal-bank u mhux bil-fors il- -regolatur tal bank u mhux bil fors il l regolatur tas securities illi ħajkun involut. Għalhekk għandna bżonn dan l-input għall-ISIS u l-Kumitat Konġunt. Għalhekk namen li Iva iżma għandha rwol xtaqdi hawnhekk. U naħseb ukoll li hemm rwol għall-GIOB. Għamżon nasab li nikkonsidraw hizzja dan il-punt, għax jekk ma nirrapportawx dwar eżma hawnhekk kif ikun hemm problema. Fuq il-verifika konġunta jiena jkolli nammetti li saġobni l-idea illi jkun hemm dan l-approċċ ta' kastigi u premji jekk jkun hemm rotazzjoni il-perjodu jista' jkun itwal jekk ikun hemm verifiki konġunti biex natu daqsxejn ta' inkoraġġiment. Jiena fl-aħħar mill-aħħar favur ir-rotazzjoni, forsi ridu namlu xi ħaġa fuq tul twil ta' żmien, forsi 14-il sena, għax il-bidla ta' l-awditur ġelek terġa' taħseb l-affarijiet mill-bidu u il-proċess ta' tendering ukoll ġelek terġa' taħseb dwar kollox mill-bidu jiena kelli naħtar awditurja kelli naħtarhom fir-Renju Unitu anke hawnhekk fil-Belġju, ġifieri għaddejt minn proċess ta' tendering volontarju u għaddejt ukoll koll minn proċess li mhux volontarju u forsi jiena forsi kulħadd ħasseb illi ħatkun ħaġa sempliċi wieħed jażel dejjem mill-iktar offerta eh, baxxa forsi l-affarijiet ċalqu ftit meta maħtarx lilhom, eċetera, eċetera, ma kien il-proċess Tana illi kellu jiġi verifikat u ridna naraw aħna wkoll xi jridu nagħmlu f'dan il-proċess il-ġdid ta' verifika li nħorġu bidejat ġodda għaffet li dejjem ħsibna li jdu jsiru b'mod sar b'mod differenti. Nġu dak li qed ngħid hawnhekk huwa li l-kumitat ta' verifika jitalmu ħafna jekk ikollhom jgħaddu minn proċess ta' tendering kultant żmien. U mhux qed ngħid illi ħajsir kull-jum dan għax jiswa l-flus dal-proċess. Imma għonek għadin nitkelmu dwar entitajiet gbar ta' interess pubbliku fejn naħseb jiena jistaw jippermettu dan il-proċess. Ġifiri, jekk tażel period, nażlu periodu twil ta' rotazzjoni kull 14 sena jkollhom żmien biżejjed biex iħejju ruħhom għalih, ikun hemm xi tip ta' proċess ta' verifika ta' kontrolli u xi tip ta' retendering anki f'nofs it-terminu ħalli jkun il- l-auditur innifsu illi ikollu jaġa jikkonsidra daqsxejn xogħlu. U naħseb illi għandu dan għajjem punt interessanti u nevitaw ċertu apatija ta' dak li jkun meta bnidem ikun dara bis-sitwazzjoni tiegħu. Ma nafx hekk nistgħu xindaħlu daw l-affarijiet fl-emendi, dejjem iktar faċli li wieħed jitkellem dwar daw il-kwistjonijiet milli imbagħad jiktibhom. Naf tajjeb dan. Hawn xi li jixtieq jitkellem. Le, mela nerġa' lura għal kejjek jogħġbok. Grazzi, Signor President, u grazzi tal-kommenti ta'kom. Jiena il shadow fuq il-rapport inizjattiva propja ta' qabel imma issa ma tantx kien hawn sorpriżi għax qegħdin niddiskutu l-istess affarijiet li diskutejna qabel il-miliet, ġifieri ma tantx hawn affarijiet ġodda daħli fal-fatt li jiena nemmen u naħseb li hemm appoġġ mu għal dan il-kumitati ta' verifika jtu kollhom sistemi eh, formali Dawn miex entitajiet informali, dawn huma entitajiet leġittimi illi għandhom ikollhom il-possibiltajiet illi jieħdu d-deċiżjonijiet huma speċjalment f'kumpaniji kbar għandhom bżonn ta' sistemi formalizzati approvati mill-azzjonisti għabbażi regolari pereżempju annwali li kopru rotazzjoni, tendering, servizzi ta' verifika u mhux ta' verifika u ħafna kumitati ta' verifika bħalissa qegħdin jaħdmu f'kumpaniji kbar madwar l-Ewropa kollha. Jiena ma tkellimġ biss ma' kumpaniji fir-Renju Unit imma f'kumpaniji mal istati membri kollha. U ħafna presidenti ta' kumitati ta' verifika għallu li diġà għandhom sistemi formalizzati u ħafna minnhom għandhom politika ta' tolleranza zero, ġifiri jek l auditor tagħhom illi jagħmel il-verifika tal-istrateġija ħajkun qed jagħti xi servizz li mhuwiex ta' verifika u kemm hu il-valur monetarju li jingħataw l-ewwel approvazzjoni ta' kumitat tal-verifika. U għalhekk aħna naċċertaw ruħna dwar l-status quo xina kont nistudja wkoll l-accounts tal-kumpaniji kien xogħli dan Ovvjament aħjar li titħallas meta ma titħallas ta' xogħol li tagħmel. Imma qabel 2008 l konsa kumpanji kienu jkunu ma kienu jkunu trasparenti xej, anzi u l-affarijiet tiebu issa. Il-wol ta' kumitat tal-awdituri wara l-2008 wkoll għalhekk ehm, Uwa aqwa issa ħafna kumpaniji qas kellhom daw il-kumitati qabel 2008 u ħafna minnhom lum il-ġurnata huma voluti ħafna fil-ġestjoni tal-kumpaniji u jistudjaw mill-qrib ukoll ir wol tal-verifika u tal-risk management ix-xogħol ta' l auditur fl-aħħar mill-aħħar huwa kritikat għaliex dana qiegħed hemmhekk bħala entità pubblika. Sabiex l-azzjonisti u l-sidin ta' dik il-kumpanija jaċċertaw li jkun hemm qafas legali tajjeb u ġenwin sabiex daw l-accounts ikunu jistgħu jidħlu f'dan il-qafas u jkunu konformi miegħu. Imbagħad il-kwistjoni tar-rotazzjoni, ħafna minn daw ir-rotazzjonijiet illi qed insemmu li jaqgħu taħt il- direttiva tal-liġi tal-kumpaniji għadhom ma daħlux fis seħħ ġifir ma nafux biżejjed dwar din il-kwestjoni. U jafu jiruna fl-ħar mill-ħar li mhuwiex meħtieġ din mhix meħtieġa din rotazzjoni tal-imsieħba bala hemm bżon li nieħdu passi meqjusa klawzoli ta' reviżjoni illi jippermettilna nirrivedu l-impatt tal-affarijiet li aħna minna illi sissa għadu ma nħax l-impatt sħiħ ta' dawn il-miżuri Nasab li f'dan kollu hemm ta' konsensus li nistgħu nibnu fuq f'temmer ta' fejn mixxina x'il-koll rridu su kompetittiv għal verifika issa id naw kif naslu għemmek u stib ta' miżuri huma proporzjonati jiena nixtieq naħseb illi kumpaniji differenti kollha tuġibid differenti dwar kif nislaw aħna niksbu l-aqwa kwalità servizzi ta' verifika tagħhom imma l tal-verifika għandu jkollu seta' li jiddeċidi u jiġġustifika l-azzjonisti tagħhom x'qegħdin jagħmlu u għaliex U issa nixtieq lura dwar nitkellem dwar l-standards internazzjonali ħafna daw il-kumpaniji li huma entitajiet ta' interess pubbliku huma ta' huma ta' natura globali u għalhekk huma jridu jirrispettaw l-standards tal-ESAB u oħrajn. Naħseb importanti ħafna fil-fatt illi inħarsu wkoll lejn dan il-lat globali. Hemm ħafna affarijiet li Per eżempju, jina ma jaġbunix f zoks li ma l-importanti f'din hija illi fl-istituzzjoni finanzjarja mistax ikun hemm crossover ma tal-prodotti finanzjarji ma l-impjegati tiegħek tal-kumpanija ta' verifika wara kemm problema x'hekk inti tibda l-awdituri tiegħek ta' spiss inti ma tistax teżenti kol prodott ta' pensjoni u ta' assigurazzjoni li għandhom il-personal tiegħek li huma ta' dik l-entità u għalhekk ir-rotazzjoni matriċi ssir ta' spiss iżejjed din hija ħaġa li importanti li nżommuha f'moħħna tajjeb inkunu nafu wkoll x'inhuma ma' limitazzjonijiet, però nistgħu nużaw xi klawżoli minn Sarbin Zox li li il-kumpaniji għal-kumpaniji tal- eh, tal-verifika. Dwar is-supervizuri, u minn ħajkunu jiena mm, pjuttost eh, miftuħa għal u lesta li nisma dwar min jistaw kunu dawn. Il-autoritajt tas sukurtajiet Ewropej għalet illi dana mux il-post fejn ikun hemm l-arfin espert u jiena nissuġġerixxi li, li IBA tkun bażi aktar adattata minn esma għax tkun edha tagħmel monitoraċ aktar mill-qrib. U peress kelli din id-dilemma wkoll dwar min mitlet eżas huwa responsabbli, jiena inħoss li kull aħjar li naslu inti talit ġanda esperienza esperjenza f'dan il-qasam li jow bi. Fraħam l-ħar għanna nqas minn persuna waħda lokata fiħdan l ezma illi biex tikkoordina l-wol kollu ta' verifika fi 27 stat membru u din hija ħaġa li assolutament ma tagħmilx sens. Inqas minn persuna waħda li għandha tikkoordina 27 stat membru ma tagħmilx sens u għalhekk jekk ħannu nużaw li GOB li ġaqtu tikkopera fuq livell iktar għoli mill-wieħed qed jantiċipa naħseb li jirnexxielna niksbu il-kwalità tal-standards fl-Ewropa madwar l-Ewropa kollha brata aktar maġna milli kikun qogħdu nistennew wieħed mill lisas illi jieħdu din ir-responsabilità. Naħseb iva, nistgħu nsibu konsensus faċilment ukoll, però fl-aħħar mill-aħħar l-importanti li l-koll għandna l-istess mira ta' kwalità aqwa u kompetizzjoni aqwa f'servizzi ta' verifika u mhux ta' verifika f'dan is-suq issa dwar kif ħanaslu għal din il-mira tagħna, idu ninnegozjaw bejnietna. Grazzi ħafna. L-iskadenza l-emendi 25 ta' Ottubru il-konsiderazzjoni tal-emendi ħassi fit 17 ta' novembru, votazzjoni fit-3 ta' Diċembru fil-Kumitat, il-Kumitat Ewlieni ġuri ħajvota fit-18 ta' Diċembru. U ngħaddu issa punt 6 fuq l-aġenda il-rapport annwali tal-2011 tal-ECB u il-rapporterja Signora Marisa Mattias. Grazie ħafna, Signor President. Jina ħan il-foka fuq xie punti għawlanin, inti kom prezentazzjoni għasira tal-rapport Suppostant kom kopja u ġifiri kem ħanejdilkom daqxejn xinija loġik wara ħut mill posti li ressaqna kif tafu il-rapport provajt naqsmu ferba eh, oqsma li koplu l-erba punti jew l-enin ġifiri mux sempliciment naraw xinu l-wol tal-ECB imma anki kustenit li għandhom xaqsmu mal-politika monetarja u koll. U fil-fat l-ewwel taqsima hija l-politika monetarja tieni waħda hija l-kriżi ekonomika fl-ECB, tielet waħda l-Unjoni Bankarja u r-raba waħda kustjonijiet istituzzjonali li naħseb huma importanti ħafna sabiex issir evalwazzjoni tal-attivitajiet tal-ECB. Fil-qosor l-għonet, politika monetarja jena provajt nidentifika uħut mill karatteristiċi ta' xol tal-ECB matul l-2011. Fajt li għandhom x'jaqsmu mal-istabilità tal-prezzijiet, inflazzjoni, prospetti, identifikajt żewġ perjodi familjari magħhom intom fil-kumitat. L-ewwel perjodu huwa karatterizzat minn zida fir-rasa ta' interessi li jiena nara li hija sproporzjonata meta qed iqis iż-żieda fl-inflazzjoni li ġiet identifikata. Għaliex ir-rati ta' interess ma kienux relatati minn problemi strutturali ma' problemi kontestwali. Mbagħad kien hemm ukoll it-tieni perjodu fejn rati ta' interess reġgħu lura ċifra oriġinali tal-bidu tas-sena. Tafu x'naħseb jiena ipprovajt hawnhekk noħroġ bi tliet punti ewlenin li għandhom x'jaqsmu mal-2011. kumpaniji żgħar dis-sena rajna ċifri ħafna iktar baxxi minn dawk ta' qabel ta' żmien qabel il-kriżi. U ċifri li għanna fit-tieni nofs tal-2011 huma tassew inkwetanti fl-opinjoni tiegħi. Dan jista' jwassal għal problemi bl-effettività tal-politika monetarja tal-ECB. Naħseb li li ecb għamel sew meta identifika li hemm problema bis-sistema finanzjarja ma xorta waħda u madam jibdlu politika tagħhom u huma qegħdin jagħmlu l-ebda tip ta' kondizzjonalità fuq inizjattiva ta' finanzjamenti għas sistema finanzjarja. Anki s-self li sir familji u l-SMEs. Nadi issa taqsima li jmiss kriżi ekonomika naħseb importanti li nanalizzaw it weġiba tal-ECB fil-kuntest attwali l-kol nafu li huwa żmien ta' kriżi u li hemm politika ta' austerita kullum kien imma dawn il din il-politika ta' austerita qed tiġi applikata fiżjed u iżjed pajjiżi u bla dubju din il-politika wkoll waslet għall effetti ta' em, contagion bejn iż-żona euro. Il-pajjiżi ttieħdu minn xuxin. Xortina għata xi punti li nħoss li huma fundamentali l-ewwel net Il-mandat tal-ECB din hija problema ħaġa li semmejta kemm il-darba fl-modi li ECB għat għandu mandat li marbut mill-qrib ħafna ma' regolamenti tal-inflazzjoni. Naħseb il-kawża u l-effett hija ċara ħafna hawnhekk u mhux neċessarjament tagħti kontributat kabbir u l-impjiegi Fit-tieni problema li qed nidentifika qed naraw li apparti l-mandat tal-ECB li huwa limitat ħafna u jien għamilta ċara fir-rapport tal dan huwa l-każ, mela minkejja l-fatt li huwa limitat fi żmien ta' kriżi huma qabżu l-mandat tagħhom f'ħafna każijiet Però li sibi kien involut ukoll meqrib għal miżuri tal-politika budġetarja f'ħafna pajjiżi differenti, politika ta' impjiegi, privatizzazzjoni, ecc. U hawnhekk l-attività tagħhom meta mqabla mal-mandat eh, naħseb hija xi ħaġa li rridu nikkonsidrawha ma nistgħux nibqgħu sejrin hekk. Hemm problemi ta' żbilanċ. Anke meta wieħed iqis x'qed jiġri fiż-żona euro. Il-mandat qed isir dejjem aktar problematiku u naħseb iridu nindirizzawh. Forsi mhux issa waqt mhux issa post imma xi darba jridu nindirizzaw għal kwistjoni. Nittama li li sibi jingħataw il-kondizzjonijiet neċessarji sabiex ikunu jistgħu jindirizzaw il-kwistjoni b'ma taħjar fil-futur. Imbagħad, l-Unjoni Bankarja l-punt li jmiss kif tafu. Bħalissa għaddej proġett fl-Ewropa li ħares lejn din l-Unjoni Bankarja kwistjonijiet relatati. Il-punt oblini hawnhekk hu illi. Jekk aħna rridu niġġieldu kriżi, rridu nindirizzaw il-kontradizzjoni li teżisti. Għanna proposta li tipprova tiġbor l-autoritajiet Ewropej, autoritajiet ta' supervizjoni, ecc. Fl-istess ħin nibqgħu għaddejjin bl-istrumenti ta' riżoluzzjoni tal-kriżi mod parallel mbagħad fuq livell nazzjonali. Naħseb li jekk dawn iż-żewġ aspetti ma nkunux nistgħu nirrikonċiljawhom, ma jistax ikollna proġett effettiv li tassew jiġġielet il-kwistjoni u problemi li qed nittaċċaw bħalissa. Irridu noqdu attenti wkoll għal fatt li responsabilta u l-akkontabilità li qed ikollna f'dan il-qasam mhumiex biżejjed hemm nuqqas ta' kontroll demokratiku, oversight demokratiku u sfortunatament dinna qed issir hemm iktar parti eh, integrata fil-ħidma tal-Ewropa. Hemm bżonn natu aktar importanza di kwistjoni tal-akkontabilità u naraw ukoll x'inhu rwol tal-Parlament f'termini ta' monitoraġġ tal-politika ekonomika u monetarja. Fl-aħħar net nixtieq insemmi xi punti istituzzjonali li tqajmu fir-rapport xi proposti li jiena rassat. Jina qed li l-ECB għandha tniedi proċess ta' evalwazzjoni propja fejn tikkonsidra l-oqsma kollha ta' attività. Speċjalment l-impatt tal-programmi illi għandhom fuq tal ġustament ġifiri fuq il-pajjiżi ta' zona euro. Fl-aħħar mhux l-inqas nixtieq ngħid illi l-ECB għandu jikkonsidra wkoll in-nuqqas ta' nisa il-nuqqas ta' preżenza femminili fil-bord tal-ECB. Jiena nħoss li dan qiegħed jinjora kompletament il-kwistjoni tal-ugwaljanza bejn is-sessi u donnu hemm kontradizzjoni bejn proposti tal Kommissjoni Ewropea li tixtieq li jkun hemm iktar nisa f'pożizzjonijiet importanti għad deċiżjonijiet ekonomiċi u dak li qegħdin naraw fil-prattika bla dubju ħafna affarijiet li ġaluna naħsbu f'dan ir-rapport naħseb il-kollegi wkoll għandhom xi punti li jixtiequ jsemmu illi forsi jiena ma semmejtx fir-rapport u għalhekk jiena Issa ħankun qed nisma' bil-ħerqa dak kollu li għandkom xi tajdu, ħanniħu nota ta' dak illi ħatajdu u niddiskutuhom flimkien għaliex tassew ir-wol tal-ICB huwa importanti fil-kuntest attwali. Grazzi. Very much. Uh, Grazzi. Id-dikor kjoġbok. És nagyon Grazie, President. Nishtiq nirringrazzja għal rapporter Nishtiq nsemmi erba punti. Erba punti għawlenin fil-rapport. l ewwel nixtieq nati xie kommenti ġenerali, pero. Mod ġenerali jena naħseb li dan il-rapport huwa għatta natura diskrittiva jagħti deskrizzjoni mhux qed jagħti rakkomandazzjonijiet, suġġerimenti u l-inċentivi. U sitwazzjoni ta' priorità. Kwistjonijiet li semmejna ħafna sena l-oħra. Serna di issa punt wara punt. Rapportar l-ewwel qalet li l bank Ċentrali Ewropew l-ewwel żiedet ir-rati ta' interess darbtejn U nixtieq nkunu nafu għalfejn dan ġara. Għalfejn dan kien iġġustifikat u x'kien l-effett ta' dawn ir-rati ta' interess il-żieda u t-naqis. Irridu naraw ukoll l-analiżi tal-impatt mill-Bank Ċentrali Ewropew li jagħmel ċara dwar dan kollox U Mbagħad inkunu nistgħu nagħmlu rakkomandazzjonijiet. Self privat qed jonqos blażubju. U kif allura sar nitrattaw il-kriżi fuq medda twila ta' żmien? Kif il-Bank Ċentrali Ewropew ser jiggarantixxi l-istabilità tal-prezzijiet? Dak li għandna nanalizzaw huwa għalfejn dan qed iseħħ dwar id-dejn sovran li qed jiżdied. Irridu nippruvaw noħorġu b'sistema fejn ikollna indikazzjonijiet ta' dejn sovran, żieda u tnaqqis u jekk iva għaliex. U l-aħħar kumment ġenerali tiegħi l-ispjegazzjoni fil-parti spjegattiva il-bidla fejn flok nżommu l-inflazzjoni taħt kontroll il-ħolqien tax xogħlijiet jidher li hija qiegħda fuq qudiem net tal-attivitajiet tal-Bank Ċentrali Ewropew. Dan jaf ikun minnu kif aħna kellna Unjoni Soċjali iżda fil-fatt l-Unjoni Ewropea kienet maħluqa fuq bażi ekonomika. Kwistjoni oħra ta' min janalizza jam Ja din, jina nista nifhem eżattament x'inhi l-idea wara dan kollu iżda li niddubitaw il-leġitimità ehm, demokratika miex ġusta li xkollox ġi meċċi skont trattati li ġew ratifikati u mill-istati membru għal daqstanti hija leġittima. Stenzjoni oħra tagħha tal-mandat hija xi ħaġa li nistgħu niddubitaw. Iżda, dwar isana dwar politika monetarja, ir-rapporter tajt li l-inflazzjoni li żdiedet fl-2011 kienet iġġejja fi żieda fil-prezzijiet tal-enerġija. Dan huwa fil-fatt minnu iżda jekk hemm rabta bejn l-inflazzjoni u l-prezzijiet tal-enerġija. Xa jiġri, x'inhi soluzzjoni għall-futur? X'nistgħu nagħmlu biex insolvu din il-problema għaliex prezzijiet mhux ser jistaġnaw iżda ser jibqgħu jiżdiedu kif għamlu fil-passat. Ir-rati ta' interess negattivi hija fil-fatt xi ħaġa li hija eżaġerata u jiena ser nittratta din il-kwistjoni fuq bażi bilaterali. F'punt 13 nitkellmu dwar Bank Ċentrali Ewropew U rescheduling ta', tad dejn iżda da mhuwiex rwol tal-Bank Ċentrali Ewropew. Iżda rapport jitkellem dwar profitti konsiderevoli tal-Bank Ċentrali Ewropew fil-programm ta' securities u li kien ġej minn żieda eh, tal likwidità jew ukoll dwar il-parti dwar l-Unjoni Bankarja, Banking Union, il-kwistjoni ta' eh, Shadow Banking System hija xi ħaġa li ta' min jiddiskuti diġà kellna rapport dwar dan rajna dettalji ta' din is-sistema u ser nerġgħu nittrattawha fil-futur. U għal daqstant jiena ma naħsibx li din il-kwistjoni ta' fiħtan dan ir-rapport partikolari. Dwar il-mekkanizmi finanzjarji, naħseb li huwa ġust li l-banek ikunu attivi fuq livell nazzjonali u għaldaqstant irid ikollna um, supervizjoni nazzjonali u mekkaniżmi nazzjonali ta' supervizjoni għandna nżommu livell nazzjonali anke fih dan il- um, din is-sistema ġdida ta' supervizjoni għaliex il-Bank Ċentrali Ewropew mhuwiex pożizzjoni li jkollu viżjoni komprensiva ta' 27 sistema differenti mingħajr ebda għarfien lokali u esperti lokali um, ehm, fl awtoritajiet supervizorji. Issa, ukoll aħna rajna li rapporter talab għal autokritika. Din hija kwistjoni morali aktar milli ekonomika. għandna bżonn ta' analiżi tal-impatt. Studji tal-impatt. U dawn jistgħu jkunu ħafna iktar utli li autokritika. Għandna nitolbu għal emenda tat trattati biex ekki konna l bank Ċentrali Ewropew li jidħol taħt il-supervizjoni diretta tal-Parlament Ewropew. Din hija kwistjoni li iva nistgħu niddiskutu iżda. Żgur għandu jkollna Naqna nassiguraw li l-Parlament Ewropew japprova l-anijiet annwali tiegħu. Din hija xi ħaġa li għandna nagħmlu forsi xi element ġdid li jiena rrid tinqajjem hawnhekk. Ir-regola l-ġdida li għadha kemm inbidlet dwar ir-rwol tal-Bank Ċentrali Ewropew din hija fil-faċċa ħaġa li għandna niddiskutu mal-Kummissjoni u s-Segretarjat fil-futur forsi għandna nisimgħu naħsbu dwar il-abbozz ta' rapport li mhux eżattament analiżi ta' situazzjoni iżda taħares iktar il-qudiem u qed janalizza eżattament kif il-mandat il-ġdid tal-Bank Ċentrali Ewropew għandu jsir u kif il-politika monetarja u teħid ta' deċiżjonijiet tal-Bank Ċentrali Ewropew huwa fil-fatt xi ħaġa li nistgħu fl-aħħar nifmu. id-dialogu monetarju mal president tal-Bank Ċentrali Ewropew hija xi ħaġa li nagħmlu ta' spiss, iżda ma naħsibx li din hija biżejjed effettiva u ma naħsibx li lanqas ma hi kostruttiva biżejjed bħalissa. Il-proposti tagħna, s-suġġerimenti tagħna tal-bit tagħna. M'hemmx wisq follow-up għalihom għal daqsant mm, mhux se joħolqu konsegwenzi bħalissa. Ikun tajjeb kieku jkollna rapport ikun li inkludi ħafna informazzjoni. E, e, iżda li ikonna kapitlu finali li nħares il-qoddim lejn is-sena li ġejja u li jitkellem dwar it-tibdiliet li qed jiġu pjanati u l-affarijiet il-ġodda li nistgħu nistennew. Dan huwa rapport ex u u ma nix nħarsu lura għanna nħarsu l-qoddim Din hija xi ħaġa li nqisu li għandna nħarsu l qudiem Daw kienu l-punti għawleni li naxtaqt insemmi. Daw ser ikunu fl-emendi tiegħi, nista' nifraħ lir rapporter għax-xogħol eċċellenti u jiena ħirqana għal kooperazzjoni kostruttiva. Grazzi. Giving the floor to Mr. Huang Nikok. Issa ngħaddi l-kelma lis sur Hong. Grazzi President. Jena rajt rapport b'interess kbir dwar Bank Ċentrali Ewropew fil-2011 u jiena nista' naqbel mod ġenerali ma' tassissjar tar-rapporter. Rapporter fkat fuq l-inkonsistenza tal-politika monetarja tal-bank fl-2011 u analizza kwistjonijiet dwar il fatt li rati ta' interess żdiedu fl-ewwel tas-sena li fil-fatt dawn tfew il-żieda żejra fit tkabbir li kellna l-użu wkoll ta' strumenti mhux konvenzjonali, forsi kienu qar fit-tieni nofs ta' sena rajt li kien hemm xi tibdiliet iżda naħseb li il um, ħsar kienet saret kif qalet is-Sinjura Mattias. U forsi nistgħu naraw ukoll xi kontradizzjonijiet f'ċertu waqsma tal-rapport kif semmiet ir-rapporter fir rigward tal-azzjonijiet tal-Bank Ċentrali Ewropew hemm kontradizzjonijiet dwar kwistjonijiet ta' moral hazard rigward tal-istati membri, minn għada l-istati membri. U dawn mhux qed jiġu notifikati fir rigward tal-banek. Hemm ukoll kwistjonijiet ekonomija fraġli fiż-żona euro u wkoll appoġġ li jingħata lill Bank Ċentrali Ewropew li jidher li qed jagħmel sar li gvernijiet kontradizzjoni wkoll fir rigward tal-istrumenti ttuża mill-Bank Ċentrali Ewropew. Kontradizzjoni f'dan il-Bank Ċentrali Ewropew ukoll li jirrifjuta li l-istati membri jiddeċidu ma zdambat jimponi ċertu għafajiet fuq l-istati membri meta dan ma jaqax taħt il-mandat tiegħu. Hemm ukoll kwistjonijiet ta' politika monetarja fiż-żona euro li hija mill-quta minn divergenza ekonomika sinifikanti u din l-analiżi fil-fatt ukoll tkompli uħud mill punti li konna nasbu dwarhom dwar pereżempju kif nistgħu ntejbu politika ekonomika monetarja, kif nistgħu eh, namlu politika effettiva bej politika monetarja u budgetarja fid-żona euro l-istati membri, kull stat membru. F'dan il-qasam jekk il-politika monetarja fisret rati baxxi ta' interess xorta hemm talba żgħira għall kreditu u dan jidher f'nuqqas ta' investiment fl-Unjoni Ewropea b'mod ġenerali llum għal sant forsi għandna nsaqsu jekk l-Unjoni Ewropea issa għandix telimina l-politika budgetarja tagħha kemm fuq livell nazzjonali kif ukoll fuq livell ta' Unjoni Ewropea. Zdejn naħseb li din hija xi ħaġa li għandha tiġi trattata f'rapporti oħrajn. Jiena grat li nista' naqbel ma' ħafna minn dan ir-rapport li naħseb li wasal fi żmien tajjeb importanti ħafna l-kumitat tagħna u fid-daltu dan kollu jiena nixtieq nagħmel xi emendi f'isem il-Grupp Soċjalista u nżid xi ftit dettalji għal dan ir-rapport. Grazzi, is-Sur Tremosa Balsez. Grazzi ħafna, President. Xi ftit kummenti dwar rapport tas-Sinjura Mattias qed niddiskutu bħalissa Ewnet, jina naqbel dwar xi punti, bħal per eżempju nitkellmu dwar il-kritika komunitarja, jina naqbel ma' rapporter li għandna ċertu problemi bil-kreditu li qed jingħata lill SMEs f'ċertu pajjiżi u dawn rajdjom u koll fil-żewċ um, operazzjonijiet tal-LTRO. Irridu nqisu dan kollek fil-futur il-Bank Ċentrali Ewropi bqajja prof di manżurax il-banek għaliex dan huwa prekondizzjoni biex nkun nistaw nirkupraw il-flow finanzjarju tal-kreditu bankarju l-SMI. So, għonek naqbel. fil unjoni Bankarja aħna naqblu dwar dak li qalet ir-rapporter dwar l-Unjoni Bankarja. F'dan l-istadju aħna għandna opinjonijiet varji u ser nippreżentawhom. Iżda fl-opinjoni tiegħi għandek raġun dwar dak li inti dwar l-Unjoni Bankarja u l-kontradizzjonijiet li hemm. Ukoll Aħna mħazbin dwar nuqqas ta' nisa fil-Governing Council tal-Bank Ċentrali Ewropew. Sena l-oħra niftakar tlabna għal dan u rajna li kienem punti differenti li dwarhom nistan nappoġġaw ir-rapporter. Iżda. Ma joġbuniex uħut mill-espressjonijiet punti li għedin naraw għawnek fil-rapport, per eżempju, meta nitkellmu dwar l-austerità. Jina ma naqbilx ma dan il-punt għaliex pereżempju jiena ġej minn pajjiż Spanja li din is-sena ser jispiċċa b'deficit pubbliku ta' kważi 9% din se tkun ir-raba sena fejn id-deficit pubbliku ser ikun bejn 8, 9 jew 10% għad ma kienx hemm austerità s'issa fi Spanja. U għanna dibattitu interessanti ħafna, smajna rapporters, da fi kwalunkwe każ Jiena ma nafx jekk l-opinjoni tal-Grupp Soċjalista u ser tkun l-istess opinjoni u mbagħad ser tkun fġina l-pożizzjoni li semma rapporter. Naf li President Martin Schulz mar ġi Barcelona eh, marzu li għadda kienu dibattitu pubbliċi miegħu u jiena saqsejtu dwar l-opinjoni tiegħu fuq l-austerità u deficit pubbliku u huwa qal li huwa kien favur ta' budget bilanċjat bħala prekondizzjoni biex tippreżentaw is-servizzi pubbliċi fuq meta twila ta' żmien. U ovvjament Iżda tkellimt il-ġimgħa l-oħra f'diskussjoni fil-Kumitat tal-Ikon e, jiena semmejt li l-ex Prim Ministru tal-Iżvezja intqajt miegħu kont niltaqa' miegħu spiss fil-Parlament hawnhekk għaliex huwa qed imexxi think tank fuq uh, fuq politika ġewwa l-Ewropa huwa fl-1994 naqqas id-deficit f'sena niżel l-infiq pubbliku għal 10% tal-GDP u dan sar permezz ta' l osterità U wara mbagħad l-Iżvezja bdiet irkupra u għal santi ma nafx jekk il-grupp tagħkom mhux ser jisegwu eżattament eh, permezz ta' xi ideoloġija. Forsi nistgħu niddiskutu dwar dan. U koll il-rapporter jitkellem dwar l osterità bħala il-raġuni għawlenija għall-instabilità u jiena naħseb li politiċi zinu ehm, ma fil-offer ta' din il-kriżi. Hemm ċertu pajjiżi li kienu qegħdin jikdbu fuq l-istatistika pubblika u din hija problema Iżda l-Bank Ċentrali Ewropew mhuwiex ħati għal dan in-nuqqas ta' fiduċja li ċertu eh, stati membri għandhom illum. Aħna fi kwalunkwe każ nippreżentaw emendi għaliex aħna ma naqblux mal kif ir-rapporter jitratta l-involviment tal-Bank Ċentrali Ewropew il kriżi ekonomika. Dak kollox? Ser nippreżentaw emendi u ser ikonna dibattiti interessanti. Grazzi. Għaw xi ħadd li jiġi titkellem fisem Sven sam il-ħodor? Skużani, Signora Jolly, Eva jekk jogħġbok. Grazie ħafna l-Sinjura Mattias ir rapporter tagħna għall l-abbozz tar rapport. Aħna ser nagħmlu kontribut attiv dan ir-rapport biex inkunu nistgħu noħorġu b'kompromess li jkun aċċettabbli għall maġġoranza. Aħna nemnu li biex niksbu dan irridu nintroduċu għad ta' punti għar rapport li jistgħu jkunu retrospettivi fir-rigward tal-Bank Ċentrali Ewropew għal 2011, iżda ser inħarsu l-qudiem ukoll l-evoluzzjoni tal-landscape istituzzjonali u wkoll il-politika ekonomika monetarja fil-futur. Aħna nemnu li għandna nqisu wħud mill-loqsma marbutin mal-politika monetarja fl-2011 mod partikolari azzjonijiet f'Diċembru tal-2011 fejn tiedet azzjoni biex tiġi evitata kriżi tal-kreditu u fl-Ewropa u fil-pjeta tad-dinja. Paragrafu 6 ta' dan l-abbozz ta' rapport Aħna nemnu li jkun importanti li nenfasizzaw iktar l-importanza tal-kondizjonalità. Aħna nemnu li din hija ferm importanti u forsi nistgħu nieħdu xi eżempji hawnhekk, pereżempju il-Bank of England li flimkien mal ma treasury żdiedet aċċess għal likwidità li kien jiddependi ħafna fuq il li u dan ifisser li l-aċċess sar ġi faċilitata l smes u dan għandu jitniżel fir-rapport. Punti ieħor importanti tal-2011 kien il-parteċipazzjoni tal-Bank Ċentrali Ewropew fil- progress ta' ċertu pajjiżi. Kif juri l-istudju tal-Parlament, nemnu li din l-azzjoni waslet għal xi konflitti ta' interess u dan għandu jiġi eżaminat din hija xi ħaġa li għandha tiġi semmija fir-rapport. Jekk naraw ir-rapport tal-aħħar sentejn, għandna nenfasizzaw li hemm bżonn ta' trasparenza fil-Bank Ċentrali Ewropew b'mod partikolari fir-rigward ta' likwidità li sar disponibbli minn Banik Ċentrali Nazzjonali kif ukoll il-bżonn ta' għal trasparenza għal balance sheets tal-Bank Ċentrali Ewropew fostom is-securities li huma parti mill-organizzazzjoni tal-bank. Ukoll għandna talba fuq medda twila ta' żmien għall pubblikazzjoni tal-minuti tal-Bord eh, Governattiv tal-Bank Ċentrali. Ewropew aħna nħossu li wkoll li għandna nżidu xi punti u nanalizzaw ir-rwol tal-Bank Ċentrali Ewropew ukoll li seta' futur għall eh, l-Unjoni Ekonomika Monetarja fejn għanna bżonn nżidu l kontroll demokratiku. Jien għal daqstant grata li fissem il-ħodor nikkontribwixxi għall emendi u d diskussjoni tar-rapport li għamlet is-Sinjura Mattias. Grazzi. Ikolli ngħidilkom li l-operazzjoni li qed tagħmel il-Bank of England flimkien mat Treasury hija li qed tipprova tagħmel ħaġa simili ġo CRD. Jekk ma jirnexxilhomx ma ser ikun jistgħu jagħmluha taħt l-armonizzazzjoni massima iżda ħafna żmien ilu kont um, għamilt proposta simili għal dan biex, pero għadna wahda, xorta waħda nipruvaw nġildu għalija biex naraw jek nistawx nikzbuha. Grazzi, Signor President, jena se nitkellem dwar Bank of England hawnhekk nirringrazzi lis sinjura Mattia sar rapport tal-abbozz tar-rapport tagħha naqbel magħha fuq il-livelli li qegħdin jiżdiedu tal-likwidità li rajna fl-2011 jien ukoll naqbel li ehm, l-LTROs fuq meta twila ta' żmien irnexxilhom jiksbu lan il-lini tagħhom li jżidu self lil l-familji u l-koll il-kumpaniji u zittet l-istabilita fi settur bankarju li damet għal tletxur, pero jina ma naqbilx ma suġġerimenti oħrajn li saru minnaħata rapporter mod partikolari dwar ir wol tal-Bank Ċentrali Ewropew kif trattat il-krizi ekonomika. Kontrarju għall approċ li jittieħed mis-Sinjura Mattias, jiena nixtieq eh, nitkellem dwar miżuri non-standards bħal per eżempju l-quantitative easing. L-ewwel bil-programm ta' Security Markets u issa dwar il-Monetary Transactions, il-Bank Ċentrali Ewropew eh, et jaqret wieħed mitlet pilastru eh, li fuqhom l-Unjoni Ewropea bniet il- eh, il-Bank Ċentrali Ewropew qed imur li lil mill-mandat tiegħu qed jieħu rwol politiku permezz ta' finanzjament ta' deficit tal-gvernijiet. Insemmilkom li hemm riski kbar li għandhom jiġu analizzati fil-rapport tal-Parlament Ewropew, mod partikolari riskju tal-moral hazard. Ma nistax nefasizza biżejjed li il-balance sheets għadin situazzjonijiet gravi ħafna l union il-ċan Bank Ċentrali Ewropew sar bank ħażin li għal sant dini għax ħaġa tinkwetana ħafna. Aħna rridu allura nieddu pożizzjoni kritika ħafna lejn il-Bank Ċentrali Ewropew f'dan ir-rapport. F'dan ir-rigward jien se nagħmel ta' amendi u nispera li nkunu nistgħu naħdmu flimkien fuq kompromessi fi spirtu ehm, kostruttiv. Grazzi. Issa ser ngħaddu għas-Surman. Grazzi ħafna. L-ewwel nett nixtieq nirringrazzja lis sinjura Mattia sar-rapport tagħha kif qalu kollegi oħra. Huwa rapport tajjeb hija żgur ma qaditx iddur mal-lewża ħadet pożizzjonijiet b'saħħithom ħafna, iżda qed nara riskju ta' kontradizzjoni hawnhekk mill-Unjoni Bankarja sal-2023. Din tittaħdem, eh, min ser ikun responsabli għawnek. Eh, rridu nżommu il-banek, eh, mux banek li mijomx viabli, rridu nipermettu li banek zar ikun jistaw kumpanija zar ikun jistaw jipparteċipaw għonka l-konsumaturi. Għal daqstant din raġuni għalfejn rridu nassiguraw li Il-problema fis sistema bankarja nelbuha ġid naraw żatt min ser jibbenefika minn din is-sitwazzjoni jekk humiex is elf bank żgħir jew inkella l-banik il-kbar ħafna. Huwa il-Bank Ċentrali Ewropew innifsu jista' jkollu xi tip ta' overview jew inkella possibilità biex jagħmel dan l-oversight? Uh, Mbagħad hemm il-kwistjoni ta' nisa u din is-separazzjoni m'iniex daqshekk ċert dwarha. Hawnhekk qed ninvolvu wkoll awtoritajiet nazzjonali supervizorji. Jiena naħseb li dan huwa punt importanti ħafna u li xejn ma qed naqblu dwarha. Issa dwar kwistjonijiet istituzzjonali aħna ħadna pożizzjoni differenti autokritika ġa semmiet, iżda ma naħsibx li din hija aħna rridu naraw eżattament x'għamilna tajjeb fejn għandna proċeduri tajbin fejn konna ta' suċċess u nenfasizzaw dawn il-punti. Ma nistgħux nappoġġaw kollox mill-Bank Ċentrali Ewropew, jiena konxu ta' dan. Hemm kwistjoni ta' kwistjoni dwar il fatt li ma rridux inselfu flus lil pajjiżi fejn għanna dubju rridu nassiguraw li l-flus jerġa' jidħol lura ma rridux naqdu narmu l-flus, allura rridu pożizzjoni serja dwar dan. Punt ieħor iva hemm differenzi makroekonomiċi dwar dan bla ebda dubju iżda d ddeċidejna li s-semester Ewropew eh, fis semestru Ewropew li ser ikonna kooperazzjoni u koordinazzjoni din hija pożizzjoni kompletament differenti. Mek, meta analizzajna il-xol tal-Bank Ċentrali Ewropew, dan huwa aspett importanti ħafna punt finali. Jiena naqbel ħafna ma dak li qed jista il-rapport dwar il-Bank Ċentrali Ewropew jitratta l-kwistjoni tal-futur ukoll, x'possibilitajiet għandu il-Bank Ċentrali Ewropew x'jista jiġri biex dan jiġi istituzzjonalizzat kif nistgħu nassiguraw il-vjabilità fil-futur? Hemm ħafna nies fil-Bank Ċentrali Ewropew li jridu jieħdu dan l-approċċ li qed iħares il qudiem lejn il-futur u għal daqstant jekk ikollna viżjoni ċara għall futur. Dan huwa dak li aħna għandna nitkellmu dwaru u dan jista' jsir f'djalogu magħna f'dan il-kumitat jew jista' jsir ukoll eh, f'dibattiti oħrajn li suppost għandu jkollna. Nadu l Estrid.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 qed timxi fid-direzzjoni l-ħażina rapporter bil-proposti l-kritiċi mhux ħanaddi wis kummenti hawnhekk għax ħajkollna l-opportunità biex nresqu l-emendi imma nixtieq nagħmel punt wieħed hawnhekk fi paragrafu 27 hija tikteb dwar fatt li ankwetata dwar in-nuqqas ta' nisa fil-bord tal-gvernituri tal-ECB e ECB tajt li hemm nuqqas ta' sibijiet fuq l-egwaljanzi imma nixtieq ngħidilkom eh, u nfakkarkom li l-bord tal-gvernaturi magħmul eh, mill-gvernaturi mill-istati membri individwali għalhekk huma l-istati membri u mhux l-Ewropa, mhux eh, l-ECB li jazilom dawn. Iġifiri jek tixtiq li kuna miktar nisa, tixtiq tiħu azzjoni fuq livell nazjonali. Għadni kif smajt, sinjura ċe, li eh, inti inti ħerqana li tkun gvernatur tal-Bank tal-Ingilterra, l-Bank of England. Dik aħbar vera tajba. Ovvjament fix-xhur li ġejjin eh, trid eh, inti toqgħod attenta ma nixqux eh, narawk u li inti qed tuża l-pożizzjoni tiegħek hawnhekk sabiex tippromovi l-kandidatura tiegħek imma naħseb li inti konċed dwar dawn l-affarijiet. Naħseb li ehm, nistgħu ngħidu xi ħaġa differenti fuq il-kwoti li Sinjura Redding suġġerit. Ġifiri, il-sinja Redding għatma proponiet kwoti fil-bord ta' ġeneraturi u l-eżekuttivi tal-kompaniji tal-borsa imma għal korpi supervizori hemmhekk tixtieq li jkun hemm l-gwaljanza. Għanna liġi eh, kummerċjali li għad differenti minn pajis għal ieħor hemm id differenza mit tramontana san nofsinhar. Hemm ħafna pajjiżi eh, mhux il-Ġermanja għandhom sistema Franċiża l-Kod Napoleon. Rridu għadu attenti m'għandniex aħna nippuntaw subajna lejn dawk li mhumiex ħatja jekk eh, fimta sewwa r-rapporter jekk l-interpretu interpreta b'mod tajjeb jgħid il-kellim, rridu nistudjaw ir-rwol tal-ACB issa dan ir-rwol jagħti. U ma naħsibx li għanna ninterferixxu fl-indipendenza ta' dan il-bank. Għanna ħafna xogħol li rridu namlu aħna għal dak li għandu x'jaqsam mal-korrezzjoni ta' xi mill-proposti fir-rapport. Grazzi. Thank you. Grazzi ħafna, Silvi. Iva, grazie ħafna, Signora President. Nishtiq nirringrazzja r-rapporter u nishtiq najt li jena naqbel ma' xadew tana Ramon jaffaf niktar dwar dan is-suġġett minni Jaf ktar minni, issa l-ewwel ħaġa li rrid insemmi trojka u l-affarijiet li qed isiru fissem it-trojka qed nitkellmu dwar innovazzjoni kbira b'impatt kbir fuq xi ħut mill-Istati Membri tagħna għalhekk nittama li se nkunu nistgħu nsemmu dan il-punt se nressaq xi emendi it-tieni punt tiegħi. Nappoġġa il- il-punt ta' rappreżentazzjoni fuq il-bord tal-gvernaturi u l-bord tad diretturi rridu nsemmu dawn iż-żewġ korpi. Dan huwa importanti ħafna fl-2011 kien hemm mara li telqet mill-bord tad diretturi u jidher li din l-istituzzjoni issa mhux timxi mal prinċipi bażiċi tal-Unjoni Ewropea, imma dan qed jikkonforma ma dak li qed nagħmlu fuq sma' differenti li tagħmel li dan il-punt ħajjibqa' fir-rapport tal-aħħar. Grazzi ħafna mu qed nara l-ħadd iktar jixtieq jitkellem għalhekk Marisa forsi tixtieq inti tagħti taqsira ta' malajr biex talaq dan is-suġġett. Grazzi ħafna, grazzi. ma nistax jiena nwieġeb il-kummenti kollha, ma l-ewwel qabel kollox nixtieq nirringrazzja l kulħadd tal-kummenti tagħhom dan id-dibattitu kien wieħed interessanti u ħaġa ovvja li eh, hemm Iva, isma fejn ħajkolna iktar qbil minn oħrajn u jiena naħseb li forsi li nistgħu nagħmlu nistgħu nagħmlu progress fejn ħajkun hemm iktar bil, pereżempju il-mandat tal-bank mhux kulħadd jaqbel. Hemm min qed jaħseb li rridu aħna nagħmlu r-reviżjoni, rridu nerġgħu niddiskutu dan il-punt issa dwar il-kundizzjonijiet kif ukoll forsi hawnhekk għal dak li għandu xaqsam ma' self li jingħata lill smes mill-banek li qed jiġu finanzjati mill-Bank Ċentrali, mill-Bank Ċentrali Ewropew, hemmhekk ukoll irridu naħsbu dwar dawn il-punti rridu nżommuhom quddiem għajnejna dwar l-analiżi u l-effetti fuq il-futur. U kien hemm punti wkoll li tqajmu minn qatt ta' kollegi hawnhekk nixtieq inqajjem xi ħut minn dawn il-punti per eżempju nuqqas eh, ta' trasparenza fuq iż-żida fir-rati ta' limax qabel 2011 kien hemm referenza li kienet tajt li ovvjament hemm il-limitazzjonijiet ta' spazju u iva jista' jkun li ħanres u l-emendi. Xorta waħda. Xuħut mill-implikazzjonijiet ta' din iż-żieda fir-rata fl-imax li ma jkollniex aħna ostakli għal dawk li qed juru xi sinjali ta' kupru u li inti ma tkunx tixtieq li jkun hemm xi żieda għalihom. Għalhekk eh, inti eh, trid tkejjilhom dawn l-affarijiet. Imbagħad punt numru 13 forsi ma nistawx nikdbu l-affarijiet b'dan il-mod, imma fil-Bank Ċentrali Ewropew innifsu dan il-bank qed jgħid li l-lieħ prinċipali u żieda marbuta mal-programm tal-swieq tas-sigurtajiet li sibi għalhekk fir-rapport tiegħu sess irriferi rridu nżommu dan il-punt quddiem għajnejna rridu nkomplu nistudjawh Mela, xi 2-3 tliet punti addizzjonali, l-ewwel punt għandu x'jaqsam mar-rabta bejn il-prezzijiet tal-enerġija u l-bqija. Hawnhekk jista' jkun hemm kontrast bejn iż-żieda fil-prezzijiet tal-enerġija u r-rati ta' interess ma nisibx li dan id-debattitu ħajati l-frott hemm mekkaniżmi ta' supervizjoni u b'mod partikolari tweġibiet nazzjonali għal riżoluzzjoni tal-kriżi eh, jiena uh, Lesta u koll nistudjom dawn il-punti u naraw x'nistgħu namlu, naħseb nista' nieqafaw. U nixtieq inżid li l-ewwel qabel kollox dibattitu serju fuq eh, li ħanistudjaw l-instabilta fil-prezzijiet u li dina tkun priorità ma nasibx li emme nistaw nifukaw l-affarijiet hemmhekk issa l-ugwaljanza bejn is-sessi u rappreżentanza ta' nisa l fat li il-Bank Ċentrali Ewropew m'għandux nisa fuq il-bord tiegħu mhux qed u m'għandux iwaqqafna li nerġgħu nqajmu dan il-punt sabiex eh, nippruvaw nagħmlu progress hemmhekk ukoll. Mbagħad fuq il-punti l-oħra xi kultant ikun hemm differenza fit-terminoloġija. Valutazzjoni ta' impatt. Xi ħaġa li rridu nagħmlu u forsi dil ħaġa ma saritx. Nixsew niddiskutu dawn l-affarijiet imma l-awsterità u kif ħa nesprimu dawn il-punti. Ta' kwistjoni ferm komplessa il-kontijiet pubbliċi u l-irkupru xi ħaġa li rridu nistudja fi Spanja iva hemm reċessjoni għalhekk dan punt diffiċli ma jista' jkollna dibattitu fuq dan il-punt. Jiena lesta li niddiskuti dan il-punt il-punti li tqajmu forsi xi punti oħrajn li jixtiequ jitressqu u naqbel jiena ma xeħut mill-emendi li ġew innegozjati u jiena naħseb li bekk eh, jista' jkollna bażi komuni sabiex nagħmlu progress u nippruvaw noħorġu b'xi tip ta' abbozz. Mhux kulħadd eh, iva se jieħu dak li jixtieq imma naħseb li kulħadd se jieħu l-iktar li jista' irridu nsibu um, bażi komuni kemm jista' jkun rridu naslu għal kompromess il-Bank Ċentrali Ewropa qed jaqdir wol ħafna iktar ċentrali, ġifieri rridu nippruvaw naslu għal xi tip ta' ftehim it-trojka u l-istituzzjonijiet l-oħra li huma involuti fil-mekkaniżmu ta' aġġustament qed isiru iktar ċentrali għalhekk eh, trid tipprova inti tikseb eh, bażi komuni dak li xtaqt ngħid nixtieq nirringrazzjakom għall-emendi tagħkom. Grazzi ħafna, grazzi l-iskadenza għal-emendi il-25 ta' ottubru, il-konsiderazzjoni ta' emendi 19 ta' novembru u umbat eh, il-Kumitat ta' Vetuzzjoni fil-21 ta' jannaru nimmiraw nimmeraw eh, li dan il-rapport jitresaq fil-plenarja ta' frar. Issa nistaw nadu l-punt li mis fuq l-agenda, punt numru 7, il- vot lejn um, EMU ġenwina ħana tiftit minuti ħalli kolħat jista' jpoġġi bil eda jekk għandkom il-karti tagħkom tal-votazzjoni jekk joġobkom um, um, pożizzjonawhom dawn tafu li dan il-vot jista' jkun vera komplikat jew sempliċi Hemm ħafna emendi mill-kumitati differenti, komitati li taw eh, l-opinjoni din dan rapport ta' inizjattiva propja, hemm premessi, paragrafi standard annessi bir-rekomandazzjonijiet iddettaljati u eh, f'xi postijiet hemm dawn li jkunu eh, imlaqqa kif per pereżempju fi blokkiet 3, 4, 5 u 6 hemmhekk hemm il-premessi u test u mbagħad jekk il-kompromess jaqgħad nkunu qed nibidlu l-affarijiet hekk kif qed nippruvaw insibu il-biċċiet li ħanżidu hemm xi partijiet dwar il-kompetenza esklusiva mill-AFCO dawn ħana fotaw fuqhom awtomatikament jekk il-blok jaddi qatt um, ma kienx hemm eh, talbiet tal-vot maqsum fuq dan it-tekst AFCO. Xi kultant il-testa AFCO eh, addizjoni mhux emenda għal testa ikon u mbagħad hemm affarijiet li għaw taħt il-kompetenza tal-Kumitat Budget u jiena qbilt ma' ċerta dak il-Kumitat ħafna żmien ilu li aħna dawna se nħarsu għom bħala regola 50 għax ma kienx hemm jinsa biex n ninnegozjawhom. Għalhekk għal darba ħra hawnhekk jena qed nipproponi li fejn ikun relevanti dawn jiġu adottati awtomatikament taħt il-blok fejn jinsabu ġifieri meta jiġu biex nibblokkaw fuq dan il-blok. Naseb intkom ġejtu informati fuq dan il-punt jew il-rapporter il xaddu eh, ġew informati ħat maġġazzjona namlu verifika tal-vot qabel ma nibdew u niftħu il-votazzjoni uffiċjali. Okay, all right, okay, fine. okay. Is it, Can we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 Okay, uh, right, if we're ready to go, um, the first vote is compromise block 7. Nivvotaw fuq il-blok ta' kompromess 7, favur, kontra, astenzjonijiet għaddiet, għalek eh, nistow naddu Afko 36. Afko 36. Qed nistenna jiena. Tajjeb, Ġampol. Afko 36 dawk favur kontra astenzjonijiet għaddit. 36. Faġna numru 3 l-aħħar parti, jew skon, jew forsi paġna numru 4, verżjoni bl-Inglis paġna 3. Rapporter kien favur, mela, għaddiet l-emenda. Issa naddu għal afko 39, dawk favur. Kontra. Astenzjonijiet, naħseb aħjar namlu verifika elettronika emmek biex naraw minn vota xiex. We've got one too many persuna zejda fl-SND. Għalek kullħat il-vota mella nistaw nalqu l-votazzjoni għaddit 21 favur 18 kontra. Afko Erbajn eh, dawk favur kontra astenzjoni it mela 21 favur 19 kontra maġġoranza afko 42 dawk favur Le, mux ħan nivvotaw fuq wieħed u erbajn tajt iċ-ċer ma nafx għal xi raġuni mhux ħan nivvotaw għal wieħed u erbajn peress li din l-emenda koperta fi blok numru 6. Għalhekk mela wieħed u erbajn taħt blok 6 issa ħan nivvotaw fuq AFCO 42. Uh, yes. No, I President, ma naqbilx jiena, jiena naħseb li wieħed u 40 eh, eh, mhix koperta u eh, il lista ta' votazzjoni, lista korretta. There is not a single paragraph uh, saying the same thing in the resolution. Memx ma jeżistix paragrafu li qed jgħid l-istess ħaġa fir-riżoluzzjoni. Marianne, tajt iċ-ċer. Ejja nħallu fidejn ir-rapporter tikkontrolla l-affarijiet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 President, if I may. Yeah. This is covered by the... This is covered by the... Mela, l emenda koperta mir rekomendazzjonijiet, rekomendazzjoni 4.3 fuq ir ruwa li iżid tal-Parlament u l-kooperazzjoni tal-Parlament u e, e, inizjattivi. U e, jiena naħseb li għalhekk is-segretarjat poġġa din l-emenda taħt dan il-blok you, do you want us to vote it separately? Namlu vot separat. Nistaw Iva, tajt il-rapporter namlu vot separat. Umbat dawn ikunu fil-premessi. Umbat fil-rekomandazzjoni. Roberto? Nishtiq najt jena li uh, ħaġoħra, eh, fi rezoluzzjoni hemm konsiderazzjoni ġenerali dwar il-ħtieġa li jkun hemm il-leġittimità demokratika ta' xi parti tal-governanza eh, ekonomika. Fl-annes eh, talba speċifika għal mm, proposta ġifieri dawn huma żewġ affarijiet differenti. L-ħaġa tista' tiġi rifjutata approvata ma mhux għandha titħalla barra. Ċertajt iva qabilna ħan votaw aħna fuq afko 41. Mela, afko 41 dawk li huma favur jaħdem. Right. Against. Kontra. Astenzjonijiet mela l-istess maġġoranza 21 favur 19 kontra namlu verifika elettronika. Eh, persuna oħra li daħlet biex tivvota Iva mela. Għaddiet 20 favur 18 kontra. Afko 42 dawk favur kontra astensjonijiet għaddiet afko 48 e, favur kontra astenzjonijiet maddiċ. Mela, Il-blok numru 2 ta' kompromess dawk favur dawk kontra astenzjonijiet għaddiet. Verifika. Tajab, wis nistaw namlu verifika fuq il-blok ta' kompromess numru 2. Right, that's carried 20. Għaddit 28 favur, 11 kontra. Issa nistaw naddu għal MP Employment A, paġna numru 12 naħseb X'imkienem, hemm tajt iċ Okay. We now go to employment. Employment A, paġna 13 il-kopja tal-verżjoni Ingliża. Kulħadd uh, irnexxielu jasal għal dil-paġna L-aħħar mela, parti tal-paġna Iva kulħadd tagħmilha dawk li huma favur kontra astensjonijiet għaddit emplebe favur eh, kontra astensjonijiet għaddit pleċem. Paġna 13 tajt iċċer. Mbagħad hemm miktub lejn l-aħħar ta' blok 2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 astenzjonijiet maddiċ emple de dawk favur kontra astenzjonijiet maddiċ emple e dawk favur kontra astenzjonijiet maddiċ emple akka dawk favur kontra astenzjonijiet għaddit emple i favur kontra astenzjonijiet maddiċ. Namlu verifika elettronika għax mhux kulħadd qed jolli id-deħ emple i. Kulħadd ivvota fadal żewġ persuni, persuna issa qed nala il-votazzjoni grazzi maddiċ Mistax favur 24 kontra. Emple ke dawk favur kontra astenzjonijiet maddiċ MPL L dawk favur kontra astenzjonijiet maddiċ emple M dawk favur kontra astenzjonijiet maddiċ emple N dawk favur kontra astenzjonijiet maddiċ emple O dawk favur kontra astenzjonijiet maddiċ emple P dawk favur kontra astenzjonijiet maddiċ emple dawk favur kontra astensjonijiet maddiċ emple R dawk favur kontra astensjonijiet għadit blok numru 3, blok ta' kompromis numru 3, dawk li huma favur kontra astensjonijiet għaddit. Issa nistgħu naddu għal afko 8 Mela sibt fej paġna 25, l-aħħar paġna. ċidu telbu ħafna paġni sabiex taslu għal dan il-blok, hemm miktub tmim blok numru 3, kulħadd jirnexxielu jasal għal dil paġna Iva ta' Epwis Afko 8 dawk favur kontra astensjonijiet. Daqxej imħawdax ma stajċ nara kif qed jivvutaw l-aldi. Ejja nagħmlu verifika elettronika. Naħseb li dan wala ħjar mod kif nistgħu niverifikaw l-affarijiet. Tlieta fadal tlieta jekk tridu tafsu l-battuna tridu tafsu issa la il-votazzjoni, votazzjoni maluqa għaddit 20 favur, 18 kontra Għalek mela, nivutaw fuq empl eh, u dawk favur kontra astenzjonijiet maddiċ. Right, we now all... Naddu issa għal-emenda 408. Il-paġna ta' wara, kem taqlbu il-folja. Viki rat fit-tex. 408. Jekk għandkom lista tal-votazzjoni maqsuma hija l-bidu sattini tieni parti jekk kunu kollox flimkien kemm tkomplu għaddejjin ta' il-folja. Emenda 408 dawk kollha favur, dawk kontra astensjonijiet m'għaddiex. Test oriġinali dawk favur, kontra, astenzjonijiet għaddiet. Emenda 409 dawk favur, kontra, astensjonijiet m'għaddiex erba wieħed zero dak favur kontra astenzjonijiet għaddiet erba wieħed wieħed dak favur kontra astenzjonijiet maddiċ. Blok ta' kompromess numru erba dak favur kontra astenzjonijiet għaddiet. It was just a mistake that we made. Oh, right. Yes. Okay. Five, so. five pages on, four or five pages on. Okay. Right. So, għassaw sanna l-pagġna ħamsa fl-ħar ta' blok numru erba' u din hija emenda orali illi jiena daħaltu ħan ispjega lura dawn l-emendi orali dawn qegħdin hemmhekk sabiex idaħlu referenza għall-indipendenza tas-sistema statistika Ewropea li jiena talbuni indaħal minnaħa tal-Eurostat ir-rapporter jaqbel ma daw l-emendi. Hawn xi ħadd li joġġezzjona le tajjeb wis mela emenda tal-President numru wieħed daw kollha favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Emenda numru 2 tal-President dak favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Issa. Emenda tal-Alde numru wieħed Dak favur. Kontra. Astenzjonijiet. Naħseb predika għaddejt maħjar namlu. Verifika elettronika. L-emenda wieħed orali ta' għalde. dwar it-teżor Ewropew illi jikonċidu wkoll ma l-abbas ta' konklużjoni tal-Kunsill, da kif. Żewġ persuni oħra li jdi jivvotaw ħanna la' il-votazzjoni għaddiet 20 favur 18 kontra. Naddi l-emenda tal-orali tal-għaldet numru 2 dwar assigurazzjoni komuni dak favur. Kontra. Astenzjonijiet ħanamel verifika x'kien hemm xi votazzjonijiet maqsumin ukoll li għaddejja. Il-votazzjoni miftuħa. Sawa ħana laq il-votazzjoni u dik mela ta' għandna 20 20. 20 favur 20 kontra l-ura ma taddix. Naddu sal impiegi employment V, dok favur kontra astenzjoniet maddiċ. Employment W, dok favur kontra astenzjoniet maddiċ. Employment X, dok favur kontra astenzjoniet maddiċ. Employment Y, dok favur kontra astenzjoniet għaddit. Employment Z, dok favur kontra astenzjoniet maddiċ employment AA għandok favur kontra astenzjonijiet maddiċ. Budget C dawk favur kontra astenzjonijiet maddiċ. Afko 17 dawk favur kontra sanzjonijiet. Sawa, mela hemm żball. Hawnhekk għandna miktub Afko 16 imma fil-verità nivvotaw fuq Afko 17. Kien hemm email li intbatet. jen taqbel, x-sowa, għan votaw. Il-referenza li għandkom fuq ix-xalluk fejn qed innajdu premessa ċB beżajra hija tajba. Si B iva. Unbat għanna whereas the ESM can be integrated into the EU legal framework through the flexibility clause article, etc., etc., etc. Mek ġifiri, naqblu. Mela da kolla favur, kontra astenzjonijiet, għaddiet. Issa afko 18. Zballiħor, ċebe ċe, dawk favur kontra astenzjonijiet, għaddiet. Afko 19, dawk favur kontra astenzjonijiet, għaddiet. Afko 10, dawk favur kontra Astenzjonijiet naħseb għaddit imma ħjar nagħmel verifika għafko 10. Għanna għarbajn ruħi s sawnek baqa' tnejn biex jivvotaw ħanala il-votazzjoni ġifiri jivvotaw issa nkella tliftu ċans. Dika ma ddiċ, 6-17 b-21 kontra ma taddix. Afko 11, dog favur, kontra astenzjonijiet maddiċ, afko 12 favur, kontra assenzjonijiet għaddit, afko 13 favur, kontra assenzjonijiet naħseb illi għaddit iżdaħjar verifika li ġdina u koll donnu tista' tmurra. Kħat vota, baqa persuna wahda, grazzi għaddiet 21 favur kontra 20. Afko 15 dak favur kontra astenzjonijiet. Għaddiet. Blok ta' kompromess numru 5 dak kollha. Votazzjoni maqsuma l-ewwel parti dawk favur kontra astenzjonijiet. Għaddiet. It-tieni parti dawk favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Naddu issa għal paġna 10 l-aħħar tal-blok 5 għanna żewġ emendi orali tal-President, emenda numru 3 dok favur kontra astenzjoniet għaddiet, emendi orali tal-Presidenza numru 4 favur kontra astenzjoniet għaddiet employment A, B, dak favur, kontra, astenzjonijiet, maddiċ, employment A, C, favur, kontra, astenzjonijiet, maddiċ, employment A, D, dak, A, F, favur, kontra, astenzjonijiet, maddiċ, employment A, D, dak favur, kontra, astenzjonijiet, maddiċ, employment A, E, dak favur, kontra, astenzjonijiet, maddiċ, afko 22 dak favur kontra astenzjonijiet għat nħawdu afko 22 għan għamlu vot elektroniku We're checking the vote on AFCO 22. Two more to vote if you're voting. One more. Wieħed ħanala il-votazzjoni b'għax persuna waħda m'għaddiex għax 20 kontra 20. Afko 20 dak favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Blok ta' kompromess numru 6 dak kollha favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Issa blok 6 u l-emenda tal-President kon favur kontra għaddit. Employment għadġe dak favur kontra astenzjonijiet maddiċ. Afko 30 favur kontra astenzjonijiet għaddit. afko 32 favur kontra astenzjonijiet għaddit. Dawk minkom illi kienu l-lista tal-votazzjoni maqsuma ħan għaddu issa għattilet Taqsima, le maħniex. Sawa, mela dika kollox tala it tilet parti mela maħniex għalfejn votaw dwar għax saret tiġad il-bicċa u għandu s-saqqa raba parti u l-blok ta' kompromess erba. So this is just for memoir, so now we, we just go to a uh, budget yeah, okay. because this was adopted as part of block. Okay, so now we're in recitals, I see, uh, or annexes. The first... Naddu issa l-annessi, l-ewwel parti ġiet adottata. Pala parti minn blok erba, naddu issa għal budget train. Naddu issa għal paġna erba tal-aħħar taqsima. favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Budget erba dok. favur. Sekonda waħda x'in-nies għadhom qegħdin jippruvaw isibu fejn ħan votaw. Right, it says end of block four. Mela, laħar ta' block erba' u għadin fuq budget erba' Budget 2 tiġa minni il-President. Okay. I think people are confused as to where we... Naħseb mintonx għattif mażattament fej wasalna. Għara, ejja morru l-ura l-budget nejn u naċċertaw li għamilnija dawk favur ta' budget nejn kontra astenzjonijiet mela dikaddiet issa budget erba dawk favur kontra astenzjonijiet maddiċ employment ta' dawk favur kontra Astenzjonijiet maddiċ. Issa għanna kompromess numru 5 mux se nivvutaw fuq għax dana kollu sar pala parti minn dak li għamilna tiġa. Il-test oriġinali maħniex għan nivvutaw fuq u laqqas ħan nerġaw marru l-ura għal Anzi, ħammorru dritt għall-aħħar paġna ta' annes erba' Mela, middera dana li miss issa tiġa votajna fuq fi blok 6 u nistaw naddu għall-aħħar paġna fejn għanna tmim ta' blok 6. U naddu għal budget 5. Mela, għan votaw fuq budget 5 fl-aħħar paġna daw kolla favur, kontra, astenzjonijiet, għaddit. Għan votaw issa fuq it-test kollha kif ġie emendat il-votazzjoni miftuħa ħan nivvotaw b'mod elettroniku. Tlieta oħra, tnejn oħra, l-aħħar persuna biex tivvota, sewa ħana laq il-votazzjoni. 32 favur, 7 kontra u astenzjoni waħda. Grazzi ħafna. Thank you. Okay, Filip. Yeah. Uh, Filip, President. Marjan naħseb għandha titkellem l għax tixtieq titkellem hi. Jekk joġobkom, żommu silenzju x'tixtieq titkellem ir-rapporter. President, grazzi. 32 vot kontra u 7 kontra favur seba kontra estensjoni waħda naħseb li għanna maġġoranza ħafna iktar wiesa fuq suġġett tant komplikat b'fatturi illi ħafna drabi ma konniex naqblu fuqhom fil-modi u għalhekk nirringrazzja l shadow rapporters u kollegi kollha tal-kooperazzjoni Il-koll fl-imkien irnexxinna namlu sforzi kbar sabiex naslu għal kompromessi illi jippermettu nerres u issa dokument sot u dim il-Kunsill u l-Kummissjoni għaliex fl-aħħar mill-aħħar aħna qegħdin nivvotaw fuq reżoluzzjoni leġislattiva u għandna lista ta' mistoqsijiet għal kummissjoni u aħna qegħdin għam missa li jagħmlu xogħol leġislattiv dwar dawn il-mistoqsijiet illi qegħdin għaddulhom. Nirringrazzja l-kollegi għal kontribut li taw Naħseb illi ikkoperajna tajjeb ħafna bejnietna il-kol konna lesti li namlu inċedu daqxejn illi fl-aħħar mill-aħħar inexxulhom iwasluna dan il-pakkett ta' kompromessi votazzjoni pjuttost sempliċi meta wieħed is li kellna iktar minn 900 emenda għalhekk nirringrazzja lil kulħadd inkluż ukoll lis-sekretarjat. Aħna Iprovajna li ngħaddu r-rapport fi żmien qabel is-summit ta' 18 ta' Ottubru u dana kien possibbli biss biex xogħol ibes li għamilna lejlu nar, weekends, anki s-sibtu l-ħat li għadda mux biss l-ħaddima tijaj ma il-segretarjat tal komitat u kol kienu għadin jadbu fuq dan il-sujġet u dana wassal għal din il-votazzjoni tant tajba li għad kif kellna nirringrazzja l-segretarjat mill-qalpa li ġtassew jgħinu sabiex aħna nkunu nistgħu ngħaddu qudiem l-istruzzjonijiet l-oħra pożizzjoni li treġġi u Nittama li nistaw nkomplu għaddej b'dan il-mota xil nafu illi l-Unjoni Ekonomika u Monetarja għanda ċertu problemi, għanna krizi serja li għada maġġiċ solvuta il-fiduċja għada ma s-saħħiċ u għalhekk aħna rridu illi nagħmlu xkollu l-almu tagħna sabiex ikonna l-appoġġ ta' ċittadini tagħna x'minn din is-seta demokratika ma niswew xejn. Grazzi għandi xi wħud għandi soħra li xtiequ jitkellmu. Pero qabel ma ngħaddi għalik gvern inħannet ħalli li shadows jitkellmu. Rajtek naf li tixtieq titkellem. X'tixtieq iżid? il-kart tiegħi ma jina jiena rrid nivvota kontra, ġifieri ħudu nota jekk joġobkom, jiena rrid nivvota kontra, imma ma stajtx. Mela tminja kontra. Issa Filip fidejk. President. Jiena nishtin li dawn il-bloks tal-elementi ta' kompromess qishom prodotti strutturati u Issa xħajkolna bloks tal-bloks tal-emendi tal-kompromess ximis. Mux jina għamilta l-lista tal-votazzjonijiet Filip ġifiri anki jiena ma konċ qed nistennija Roberto un Silvi. Grazzi. Jiena bħala rapporter tal-opinjoni tal-afkoċ taqt Nirringrazzja lil rapporter Tyson, il-President din il-Komitat tal-Kooperazzjoni Eccellenti, regoli regola 50 qasmija sempliċi, imma din id-darba kollox mexa ħariru, għalhekk nirringrazzja kom il-koll għal dan. Imbagħad ovvjament naħseb illi hemm ukoll ix l-oħrajn kif jaħsbu ma li dan kontribut fundamentali dan huna test issa li ġie votat minn għat importanti ta' komitatu din għalek hija bażi importanti ħafna xirna xilna votaw fuq dan it-test qabel il-Kunsill Ewropew għalek din hija kisba importanti ħafna. Sofi kjoġbok. Grazzi ħafna jena nixtieq ngħid Proset li rapporter tal-li nesċila tipproċessa numru rekord ta' emendi fi żmien ġimgħa jew 10 tiem li żjed u nixtieq ngħid iżda illi Ovvjament dara mhux it-tor ta' rapporter ma naħseb li proċess mhux li jogħġobni daqshekk għax tant ma kellhomx ċans tant kien hemm emendi fuq suġġett battant importanti li fl-aħħar mill-aħħar ma tantx irnexxielna nesprimu ruħna fuq il-partijiet politiċi eh, li zjed importanti u frustranti għalija li minn banda l-Unjoni Ewropea tant id-dum biex tindirizza l-krizi na tlet snin inkaxkru u nieħdu passi eh, daqs stikka u mbagħad għandna ġimma biex nitrattaw din il-kwistjoni. Ma tantx poġġina f'pożizzjoni li nieħdu pożizzjoni politika soda x'qas biss kanna ċans li ndiskutu għazliet fundamentali dina mhix it-tort tar-rapporter nerġa' ngħid għamlet dak kollu li setet. U kulħadd wara l-flessibilità li kien hemm bżonn imma xtaqt nuri kemm jiena frustrata fuq dan is-suġġett. Grazzi ħafna. Nasab illi il-koll għandna diffikultajiet bil- kalendarju, imma rridna namlu xi ħaġa qabel il-Kunsill. Ewropew. Għad baqa l-plenarja. Forsi fil-plen sal-plenarja kunu nistgħu nagħmlu xi żidiet iktar partikolari, ma dejjem ħed għamel xi ħaġa milli xejn. X'nistgħu nagħmlu? Li hemm jekk jogħġbok. Oui, moi je voulais tout simplement euh, remercier xtaqt nirringrazzja lil Marjan u l-kollegi l-oħrajn li parteċipaw f'dan ir-rapport għal um, ambjent tajjeb ħafna li fih dimna. Kien importanti ħafna għall parlament li jagħti l-opinjoni tiegħu qabel il-Kunsill issa għandna pożizzjoni u nirringrazzja lil Pepe talli aċċettaw dal-patt soċjali bħala parti minn dan il-pakkett eh, din hija l-ewwel darba li dan seħ li tlabna għal eh, pilastru soċjali għal um, politika ekonomika monetarja. Surman, aħna konna isna edin naddu minn summit għal ieħor fil-livell tal-Kunsill. Isna qegħdin hawnhekk nippruvaw naġlu kollox. Però wara kollox qas nafu jekk hux qegħdin f'sitwazzjoni tajba. L-affarijiet qegħdin jaġlu wisq qed nagħmluhom rata maġla ħafna. qed naġlu l-proċess tax-xogħol tagħna wara il-kunsilli. Isna qegħdin niġru wara kull kunsilli jseħ. Aħjar kieku ikonna ħin biex ix-xogħol nagħmluh tajjeb. Marjan però intamilt xogħol tajjeb ħafna xorta waħda. Nadwar Bernard imbagħad Zven. Naqbel ma' Sinjora Intveld dan it-test ġi abbozzat brata maġla ħafna. Għaliex għedna li rridna namluħ qabel is-summit. Iżda għandha tkun il-plenarja li tiddeċidi fl-aħħar mill Dan it-test eh, ġi proċessat mal-arwis u ma jistax jintuża bħala bażi hekk. Eh, irrid jgħaddu mill plenarja u l-plenarja se tiġi wara is-summit. Sven. L-għunet nishtiq nirringrazzja li Senjura Tyson għal xogħol li għamlet hawnhekk u din hija l-ewwel ħaġa li għandna ngħidu. Kienu ħafna emendi u jidher li dawn il-kwistjonijiet issa kienu qishom kollha ġodda ikolli ngħid li jiena ftit sorpriż jidna niddiskutu dawn il-kwistjonijiet għal snin issa u ħafna minnhom ġew stabiliti tajjeb għandna l-pożizzjoni tagħna dwarhom u kien possibbli li naslu għal votazzjoni malajr ħafna. Ħafna mill punti jidru li li huma li isa il-kriżi il kriżi il tal ewrada għadha kemm bdiet u rridu risposti immedjati fuq ħafna minn dawn il-kwistjonijiet għandna votazzjoni Eh, track record twila ta' votazzjonijiet. Jina naħseb li minn perspettiva demokratika naqbel ma' Bernard Langen irrid ittaddi fil-plenarja mbagħad ikun hemm il-vot finali. Iżda l-Kumitat tal-Ekon huwa fil-fatt il-post fejn l-esperti fil-Parlament dwar din il-kwistjoni jiltaqgħu u biex ikollok maġġoranza daqshekk b'saħħitha flimkien mal-kumitat tal-afko li għandhom affarijiet importanti xi jgħidu wkoll hija fil-fatt messaġġ importanti ħafna u jiena nixtieq insemmilkom punt wieħed, fatt wieħed li jekk taraw kwistjonijiet tant importanti bħal pereżempju l-Banking Union jgħaddu fl-qatt tal-Kunsill mingħajr l-ebda diskussjoni u jispiċċaw eh, f'testi ta' kompromess, issa naraw li hemm proċess ta' bozza rapport diskussjonijiet emendi laqgħat kompromess u għandna noqogħdu attenti ħafna li ma nittilfux ir-rwol tagħna hawnhekk. Għaliex jekk aħna qed nidu ġimmat biex nidu pożizzjonijiet fuq dawn il-kwistjonijiet hawnhekk aħna ser nispiċċaw barra mill-proċess tal-manager tal-kriżi u aħna bħala parlament aħna konna l-mentajna li aħna ġejna marbin mill-kunsel fuq kwistjonijiet tant importanti għal daqstant jekk joġobkom eh, eh, timinawx ix-xogħol tagħna stess hawnhekk li ilna nibnu eh, f'dawn l-aħħar ġimgħat twal. Nirringrazzja lil Marja. U proset issa rridu naraw kif ser taħdem rata maġla ħafna biex tkun tista' tenalizza dawn l-emendi kollha. Grazzi ħafna. Din hija sempliċement l-ewwel parti tal-affarijiet li għadhom iridu jisaħħu. Naddu għal Ġan Paul. Grazzi nixtieq nifraħ lil Marjan għax-xogħol eċċellenti li għamlet. Nixtieq ukoll ngħid li naħseb li l-Parlament mexa bil-mod wis u jisu għet jitlef kredibilità fajnejn il kunsel Iżda jina nasaf dan il-kas partikolari aħna rnexxilna nżommu ma' data ta' skadenza grazzi ta' Marjan. Jina naqbel u koll li għanna nanalizzaw dan kollu fil-plenarju u koll. Iżda ser ikollna outline wisa ta' rapport qabel is-summit. Jiena naħseb ukoll li dan ser ikun test tajjeb jekk aħna rixxin nagħmlu xogħolna fil-ħin ser ikonna l-influenza kif impatt kif nixtiequ. Jekk forsi nifsistu xi ftit iktar nista' jkollna iktar impatt hawnhekk. Din hija xi li għandna nanalizzaw. Aħna ser ikonna ngħidu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 Mistawx tiġu għanna u tgħidulna li l-Parlament qegħdin rumu wis u ser ikolna neliminaw il-metodu tal-komunità. Jekk aħna nagħmlu xogħolna f'ħinu eh, ma jistgħu jgħidulna xejn, eh, ma jistgħux jilmentaw dwarna u ser ikolna ngħidulhom tidu tisimgħu direttament li ċittadini eh, li rappreżentanti da ċittadini għaliex aħna eletti direttament minnhom. Dan id-dossier jirrappreżenta xi ħaġa ferm importanti u jina nista' nifem frustrazzjonijiet fuq iż-żewġ naħat iżda aħna ser ikollna nkunu konxu tal-fatt li dan huwa dibattitu politiku u issa wasal iż-żmien li ngħidu li meta l-Parlament jagħmel xogħol u faqtu u meta jidħol fid-dettall fil-fatt hemm ħafna xogħol li għamilna hawnhekk il-Kunsill ikun qed jismana għax jekk li rrid naraw eżattament x'konklużjonijiet irridu noħorġu minn din is-sitwazzjoni. Marjan, ikjoġbok kiva tista' titkellem. Grazzi President Kollegi, jiena nista' nifhem il-frustrazzjonijiet tagħkom. Iżda jiena naqbel ma dawk in-nies li qegħdin jgħidu li aħna qegħdin nagħmlu proċess demokratiku hawnhekk qed niffinalizzaw proċess demokratiku ħdimna ħafna eh, qabel is-sajf, pereżempju aħna konna minna dokument ta' ħidma flimkien mas segretarjat ta' dan il-kumitat u l- mistoqsijiet kollha eh, semmejnijom. Nispera li eh, ikonna risposti tajbin meta jkollna smieħ dastant aħna stennejna ħafna għal-asmiħ għatajna rapport un bat bazajtu kull maħarġ fuq il-rezoluzzjonijiet li aħna votajna, konna ġa votajna dwarhom. Xej ta' parti mill-Unjoni Bankarja u rridu nivutaw fuq dan ukoll jew tal-inqas fuq xi parti minnu u mbagħad ġejna kritikati aħna għaliex dwar il-dossiers legislativi pendenti, iżda provajna li da ma namlux din darba, u n neliminaw ħafna partijiet minħabba fek. Iżda mbagħad kien hemm offerta għal eh, rezoluzzjoni bbażata fuq kull ħaġa li ma kienx ġdida li kienet ġaġi t-votata f'din il-Kamra u xejn iktar. U ovvjament il-kollegi tagħna kellhom l-opportunità li jaġġornaw dan, jirfinaw iktar jew jgħidu li ma kienux jaqblu, eccetera. U għal-stant aħna stajna namlu dan l-eżerċizzju demokratiku għal darbohra edna li mm, mill-lum dan huwa l-messaġġ tagħna l kunsill Dan kien xogħol diffiċli ħafna u kull ma, eh, kull minn ħadem fih minn kull minn rrit jaqra kellu jagħmel sforz partikolari kien hemm min ġiedinna le ċertu dettalji rridu nelliminawhom, ġifieri nis vera ħadmu dwar dan. Aħna għazilna dan fil fat kienem debattitu fil-bidu tal-proċedura, eh, provajna naraw stajna namlu f'dak iż-żmien disponibli li kellna, rajna li kienet se tkun diffiċli da ridna nkomplu. U fil-fatt eh, dan id-deċidejni għaliex għedna li jekk il-Parlament irid jgħid xi ħaġa irid jgħidha eh, f'ħin ehm, f'waqtu. Issa ser inkomplu naħdmu fl-imkien uh, għal-futur uh, tal-EAM u jekk mhux ser ikonna biżejjed ħin biex niddibattu u biex nivutaw dwaru, allura ser ikun hemm ħażina din um, e, il-proċedura. Jiena favur ħafna ta' traduzzjoni iżda m'hemmx ħin għal daqsa mhux possibbli nirringrazzja l-kollegi kollha li ħadmu flimkien f'dan il-kumitat din hija tajba l-Parlament għaċ-ċittadini għaliex iċ-ċittadini tagħna ma jridux jaraw eh, argumenti u ġliet kostanti li jaraw aħna x'naqblu fuq xi x'naqblu. Fil-fatt aħna qblu fuq ħafna affarijiet. Grazzi ħafna tgħid il-President, grazzi lil kulħadd. Nala il-laqa tagħna, il-laqa li miss hija 22 ta' Ottubru fi Strasburg u ser tibda fis-seba' grazzi.